Dear colleague, we open the, the seat. Thank you to be here and to... Signori, hudu, pastkom jek jaġabkom. Għana għalib għat-Taljan. Tajjeb, mela, nil nilqakom. Illum għanna ġurnata mimlija. Everybody has Can follow me? Ok. Allora, eh, abbiamo una giornata molto... Illum għanna ġurnata mimlija u u edin hawnhekk għal nofstanar jekk joġobkom attendu wkoll eh, eh, wara nofsinhar tal-lum jekk jista' jkun kemm jista' jkun minnkom attendu għaliex għandna smih importanti ħafna u nixtieq li nibatu messaġġ importanti li qegħdin nagħtu każ ta' suġġetti li huma pjuttost importanti. Mela fl-ewwel punt tal-aġenda dan huwa adottat jekk m'hawnx kummenti nistgħu nadottaw l-aġenda imbagħad il-minuti il minuti tal-15 laqta bejn 15 u 20 tax-xar ngħaddu għal punt numru 3 fuq l-interpretazzjoni eh, dal-ħodu għanna interpretazzjoni il-Franċiż, Ġermaniż, Taljan, Grek, Spanjol, Danis, Finlandiż, Ċek, Ungeriż, Pollak, Slovak, Litwan, Sloven, Malti, Portugiż, Bulgar u Rumen u wara nofsinhar anki l-Olandiż u l-Iżvediż. u l-seduta ta' warna f'snar se tkun web streamed. Anke ta' dolodu, mela, nixtieq u ukoll. Issa wasalna eh, viċin ħafna tal-Lux Prize Day, dan huwa premju importanti ħafna taċ-ċinematografija u qiegħed dejjem jikber. U qed jingħata importanza xi dejjem jivvjaġġa madwar l-Ewropa u l-uniku l-uniku premju li huwa eh, li jisir anke mill-membri. Nixtieq għalhekk nissuġġerilkom sabiex tipparteċipaw u tażlu fost it-tlet finalisti. Tażlu dak li huwa preferit tagħkom. Din hija id-disa edizzjoni u sena d-dieħla se jkollna l-10 anniversarju li se tkun ċelebrazzjoni solenni tal kif istituzzjonijiet Ewropej pal parlament Ewropew u anke l-Kummissjoni kif natu importanza li ċinematografija u ċinematografija taż-żgħażagħ l-10 films li ġew ippreżentati għal Festival ta' Karlo Vivari kif isir is-soltu, xtaqt ninformakom illi ser niddiskutu affarijiet importanti ħafna. U ser inħarsu u koll lejn aspetti Ewropej bħal kriżi ekonomika, suġġetti li għandhom xieqsmu mal-Holocaust u l-antisemitizmu is-suġġetti ta', ta burokrazija l-eks Jugoslavja kif ukoll il-kondizzjonijiet tal-ħajja tar-Rom u il-bilanċ bejn tradizzjoni u modernità fil-libertà tan fil-drittijiet tan-nisa. Għanna tlet finalisti u għanna films li imbat ma daħlux għan nista tlet finalisti bis li Rams li huwa l-ewwel film Iżlandiż The High Sun din hija koproduzzjoni ta' Lex Lukoslavia mill-Ungerija sanofsaw li huwa film xokkanti fuq Auschwitz li huwa mm, eh, nominat għal Oscar ukoll u għanna ukoll Mustang li huwa film Franċiż filmjat fit-Turkija immexxi minn eh, producer Torka. It-tlet finalisti kienu kol fil-festival ta' Venezia kif soltu jisir nishtiq għalek naħtaf din l-opportunità biex nirringrazzja lil eh, festivals Skolla madwar l-Ewropa illi eh, jagħtu promozzjoni lil dawn il-films tal-Lux. Nixtieq ukoll nirringrazzja lil Kamer Evert u kollegi tiegħi kollha li parteċipaw f'dawn il-ġranet u biex anke dak kollu li jisir matul il-Festival ta' Venezia u fil-qat li kolna flek sejħa 28 ambasċaturi tal-Lux u mażazax illi kull wieħed minnhom jiġi minn pajjiż differenti u li jipparteċipaw b'mod attiv. Għalihom hawnhekk nitkellmu dwar il-ċinema, u f'seminars differenti u għallek komplu dejjem żidu l-attenzjoni li tingħata għall-lux. It-tliet finalisti li fuqhom tridu tivvotaw huma Mustang li semmejt l-ewwel ta' Dennis Gams Erguven, producer Torka, ħames aħwa nisa Torok, imbagħad Urok li huwa film emozjonali ħafna Eh, mill-Bulgarija ta' Pater Valkonov koproduzzjoni grega u bulgara u mediterranja ta' Jonas Carpignano koproduzzjoni Ewropea bil-koproduzzjoni ta' Sundance Film Festival tal-Istati Uniti dan huma tliet films ta' ċertu sensibilta u kwalità. Il-kompetizzjoni tibda fil-19 ta' Ottubru tistaw tivvotaw sal sa novembru, sal 24 ta' novembru. Dan tistgħu tagħmluh permezz ta' video on demand u anke DVDs. Nixtieq ringrazzja l-ħadima li jieħdu ħsieb dawn l-affarijiet anke l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Parlament. Din hija kontribuzzjoni li aħna napprezzaw dawn se jkunu disponibbli sabiex intom tkunu tistgħu tarawhom. Imma daknar mhux biss tistgħu tivvotaw, imma anke tkunu tistgħu dawn il-film twasluhom fil-pajjiżi tagħkom. biex ikolkom opinjoni pubblika iktar wiesa. Dawn il-films bħafna diskorsi li aħna namlu imħafna simbolizmu fil-ċinematografija tagħhom u jirnexxilhom ipitru l-verità ta' dak li aħna ngħidu bil klim tagħna. Il-reba edizzjoni tal-Lux Fin Days se nkunu nistgħu inxandru dawn il-films madwar l-Ewropa. Tistgħu għalhekk taħdmu mal uffiċċji ta' Komunikazzjoni Nazzjonali tal-Parlament Ewropew u anke fil-Parlament Nazzjonali ta' u hawnhekk fi Brussell ukoll se jkollna ċerimonja finali solenni fil pnaja ta' Strasburgu fil-25 ta' Novembru fejn se jkun hemm il-preżentazzjoni minn Mr. Schulz u ser inxandru ir emmek u ukoll. Tistgħu tivvotaw anke permezz tas-sit luxprice.eu slash vote tlet films tistaw tarawhom fil fil menwin fil-Parlament Ewropew sal-11 novembru. Tistaw tarawhom hemmhekk. Għaliex imbagħad dakinhar Mediterranja ser eh, jixxandar fl-istess ħin madwar numru ta', ta bliet differenti fl-Ewropa. Imbagħad f'Bozar ser jkun diskussjoni mal-pubbliku fuq il-Festival Ewropew ta' Sivilja, ta' Bratislava, ta' Teatru tal-Forum ta', Parigi, Pariġi, ta' Lisbona u ta' Bukarest. Dan juri li qed tingħata importanza li dimensjoni Ewropea ta' dan il-premju. Għalhekk li wieħed jista' jsegwi dawn il-films Nixtieq nfakkar ukoll li arte ser ikun qed e, ikopri dan l-avveniment ukoll jiġifieri nistgħu nagħmlu dejjem aktar fl-edizzjonijiet li jmiss. Is-segretarjat tal-Premju Lux għandna lil Marizella Rossetti, anzi, kienet hawnhekk ftit tal-mumenti ilu u l-kollegi tagħha se jagħtukom l-informazzjoni kollha li teħtieġu. Nixtieq ngħid li nirringrazzja lil Bogdan Venka li xuwa segwa wkoll id-dibattiti li saru eh, fil-prezentazzjonijiet preċedenti li saru tal-films. Sena diħla, peress se tkun xar edizzjoni, nixtieq nagħtu aktar valur il dan il-premju. Nistadinkom taraw il-films, tivvotaw u aħna se nkunu nagħtu importanza lil kultura billi nipparteċipaw aħna stess. Is-sena l-oħra ma tantx votaw kollega jgħin nippruvaw nerbu dan in-numru, nibgħatu sinjal aktar ċar. li jekk mawx iktar mistoqsijiet, nistuqna di għar raba punt iġifieri għal votazzjoni. Illum għandna għanna rapport importanti ħafna tas-sur Krasnodevski fuq il-politiki dwar il-ħiliet għal ġlied kontra l qatfost iż żgħażagħ Forsi l-kollega jixtieq jgħid xi kelmtejn il-data ta' skadenza għall-emendi kienet 22 ta' Lulju u kellna 8 u 9 emenda. Naddi il-mikrofonu l-rapporter. Grazzi tassew. Jina nishtiq nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni ta'kom. Il-affarijiet imxew tajjeb ħafna u jina pjuttost sodisfatt nittama li r-riżultat tal-vot ikun wieħed pożittiv. Naħseb li differenzi fl-opinjoni ma kienux gbar wisq, kienu biss kwestjoni ta' dettalji. U fuq l-anijiet prinċipali kollha konna qegħdin nitkellmu b'vuċi waħda. Id-differenzi kienu fuq livell editorjali u l-metodi li għanna nużaw biex nħuq l-istess għandak kollox grazzi. qed nara li anke il-ħaqtu numru ta' kompromessi nittama lek li din il-votazzjoni tkun waħda li timxi tajjeb u li man, man dawimniex mela. Jekk għandkom il-voting list lesta. Skużati un momento, succede. Eh, għatuni minuta jekk jġabkom.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 Allora, uh, if you uh, allow me to, to vote, uh, sign in my vote, it's not a, a secret vote, uh, and so we can be start. Xorta nistaw nibdew għax il-vot mux sigret, mena, grazzi tal-li għati tifmuni. Tajjeb. Emenda numru wieħed. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet jittjaddi. Kompromess wieħed tar-rapporter dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet jittjaddi. Kompromess tnejn. Anzi, emenda disa, dawk favur kontra astenzjonijiet. Nerġaw, dawk favur. Kontra astenzjonijiet ma jaddix, emenda 11, dawk favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Uh, apro la votazione. Votazione miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Naddu issa għal emenda 12. Dawk favur, dawk kontra, astenzjoni taddi. Emenda 13. Dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 14. Dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 15. Dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 2. dok favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu għal emenda 21. Dawk favur kontra astensjonijiet taddi Jiena jidir li li ma taddix. Nixtieq li nivverifikaw iżda. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 23, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet jittaddi. Emenda 25, dawk favur, kontra, astensjonijiet jittaddi. Kompromess tlieta dawk favur kontra astenzjonijiet jgħaddi għaddu għal emenda 37 dawk favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Fuq 37 votazzjoni eh, maluqa. Taddi. Naddu issa għall emenda 38 b'emenda orali. Dawk favur? Kontra astensjonijiet ta' 39 dawk favur? Kontra astensjonijiet ta' di. 40. Anzi, niverifikaw 39. Ħanivvotaw fuq 40. Anzi, anzi, 39. Votazzjoni fuq emenda 39, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. ma taddix. Għandkom raġun. Forsi tal-lajtu id-dejkom tart. Naddu issa għal paragrafu 3a emen Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 41 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 42 dawk favur kontra astensjonijiet taddi u dak, dawk favur kontra astensjonijiet taddi 48 dawk favur kontra astensjonijiet taddi Kompromess erba dawk favur kontra astensjonijiet taddi Naddu issa għal kompromess 5. Il-paġna ta' wara dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi, Emenda 55 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 56 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 57 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 58 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess sitta tal-rapporter dawk favur kontra astenzjonijiet. Jaddi kompromess seba' paġna ta' wera dawk favur kontra astenzjonijiet taddi naddu issa għal emenda 64. Molnar dawk favur kontra astenzjonijiet ma jaddix ħani verifikaw minn flok. Votazzjoni miftuħa. Qed nivvotaw fuq emenda 64, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u din l-emenda ma tgħaddix. Ngħaddu għal emenda 70. Dawk favur, kontra, astensjoniet. Taddi 71 dawk favur, kontra, astensjoniet. Taddi 72 dawk favur, kontra, astensjoniet. Taddi 73 favur, kontra, astensjoniet. Taddi 74 dawk favur kontra astenzjonijiet taqa allura naddu għal taddi allura naddu għal 76 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix 77 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi kompromess 8 tal-rapporter dawk favur kontra astenzjonijiet taddi Naddu issa għal 79 dawk favur kontra anzi minnu favur, minnu kontra astenzjonijiet ma taddix. Mela, ħan verifikaw xorta. Nivvotaw b'mod elettroniku. Votazzjoni maluqa. Dan din l-emenda taddi. 14 favur, 12 kontra, 13 kontra u żewġ astenzjonijiet. Naddu issa għal 83. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. 84 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 85 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 86

93 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Anzi, l-ewwel parti. 93 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. disajn dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. disajn dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess disa. Dawk favur. Kontra astenzjonijiet. Taddi. Kompromess għaxra. Dawk tar relatur dawk favur kontra astenzjonijiet. Taddi. Kompromess 11. Dawk favur kontra astenzjonijiet. Taddi. Kompromess 12. Dawk favur kontra astenzjonijiet. Taddi Issa vot fuq il-rapport kollu kemmu fuq l-opinjoni kollha kemmi. Votazzjoni miftuħa. Problem. We count your Ah, no. Okay, okay, okay, okay. Just a minute. Ok. <sighs> Everybody's vote? Okay. Mela kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 22 favur, 5 kontra, 2 astenzjonijiet. Proset lil-rapporter. Grazzi tassew. Thank you also to Shadow. Grazzi u koll Shadow Rapporters u l-segretarjat tal-li segwew dan il-rapport. Allora, ora. Alek, issa se naddu għal punt li jmiss eh, fuq l-agenda tanaġa vera sabiħa li eh, Bekk hemm eh, kuntatt eh, ma' zazax eh, tagħna Ewropej ħaġa vera sabiħa f'dawn iż-żminijiet. Mela skambju ta' opinjonijiet ma' speċjalisti fit-taħdita x'dawn huma it-tmim żagħżuha li jagħmlu parti mill-ħames timijiet nazzjonali li rebħu il-Premju Karlo Magno. Dan huwa premju li beda fl-2009 Le, tiskuża ruħad il-President fl-2008 fl-imkien Parlament Europa u il-Fondazzjoni eh, ta' Karlo Magno. U um, um, il, min rebaħ ġej minn Lussemburgu. Mela, ir-rebbi Lussemburg għessa eh, jkun hemm Kelly Howard Richard Legaj u l-isem Real Time W1 u battitini premju Franza Frontiers European Boulders for Show il-proġett prezentata minn Sara Frub, it-tielet premju għall-Austria, Social Social Club, minn prezentat minn Mathieu Miljo, un-bat it-nejn l-oħra u koll jadin fidin is-sala, un-bat se eh, jiġu fuq eh, mela minn ċipru Entrepreneurship eh, the Solution Against Unemployment, Marius Adaklokejs u Nikolajs Klofesku illi ħaj prezentaw u Zaw Spandja foktu l-edad u se jiġi prezentat minn Jorge Kanjegenes u Senior Garcia u għalek nil-għakom għawnek. Għandu fatu na family photo perché Mela, ħanamlu tridu tam nihdu ritrat, vera kontenta għalina, għalikom. Nittama li eh, dina kienet eh, esperienza vera sabiħa u esperienza sabiħa li tal-li rebaħtu aħna vera kontenti li t għaw kawnek. Mela, eja naddu il- um, kelma lil dawk li rebħu, mbagħad ħajkonna skambju ta' 30 minuta għax aħna vera kurjużi dwar kif um, jiżviluppaw, jkomplu jiżviluppaw proġetti tagħkom u għalhekk mela l-ewwel se ngħaddi l-mikrofonu mela um, lil Franza. Ġifri Sinjor Sara Frob. Fejn edha? Emmekke. Nadilek il-mikrofonu. Lodwa tajba lil kulħadd, sinjuri, il parlament Ewropew, Kummissjoni, Lodu tajba lil kulħadd. Adwar ah, il-Premju Karlo Manju nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtuna din l-opportunità sabiex nippreżentaw il-proġetti tagħna vera huwa unura lina il-proġett tiegħi kif eh, qed taraw dana għandu xjaqsam mal-frontieri. Forsi għanna nitfu daqxejn id-dawl, ħalli bekk nkunu nistgħu naraw. Mela, dan huwa proġett li ma jiddeskrivix il-frontieri imma sit elettroniku li għandu il- fih il messaġġi personali tal-persuni li kellhom xi jaqsmu mal- frontieri dawk li għandhom esperjenza personali bil-isem Fronteras. Mela, dan huwa sit elettroniku, hemm xi partijiet involuti, mela l-iktar parti importanti, il-parti tal-ġurnalizmu, aħna dejna tliet snin ilu ġewwa Brussell morna Plus Luxemburg u għedna ma tasbux li ħatkun ideja tajba li noħol u eh, sit elettroniku bli stejjer personali tal-dawk eh, li għed jiexu fl-Europa. Għan minn ħamsa morna l laxa issa għanna 40 persuna li kontribuxi b'mod regolari għal pjattaforma franċis li tiġi użat il-Ġermanis, eh, Ingliż u lingwi oħrajn. Dawn huma stejjer eh, ta' persuni eh, tal-ħajja tagħhom xi kultant ikollu ta' diqa, xi kultant eh, jitkellmu dwar ir-riski, imma dawna dejjem huma jirreflettu t-tolleranza jekk hemm xi razziżmu jew xi kliem ta' mibeda mela dawn nneħħuhom sabiex mela nurikom eh, xi eżempji tistaw taraw li jem dawn il-gruppi per eżempju Julien Bodri u oħrajn li qed jipparteċipaw ħafna li l parti minn dan il-proġett mill-bidunet. Il-partit kollha tal-Ewropa xi kultant anke lil mill-Ewropa. Hemm xi erbajn illum u disa pajjiżi 17 il-frontiera, 4 lingwi u 4 pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea l-Alġerija, l-Marok, l-Azerbajġan. Iġifieri xistejjer li lin minn pajjiżi li huma lilin mill-Unjoni Ewropea. Il-proġett tagħna huwa sabiex ikun hemm skambju u post fejn dan l-iskambju lista jsir. Aħna ikolna Rapporta kull xar u koll storja ċaġa unika mux ta' soltu u hemm persuna li tivvjaġġa mill-Marsejja l-Arġija, Alġerija għalet eh, u tkellmet dwar l-istorja tagħha dwar sim tagħha tal frontira ġifiri xi ħaġa wkoll hemm xi stejjer li għawilkom għalbukom u issa tistaw taraw iktar ritratti aħna bdejna erba snin ilu ġewwa Brussell. Imbagħad hemm il-portofoll ukoll dawn huma dawk li mhux bil-forsi jixtiequ jikdbu xi ħaġa imma għandhom storji li jixtiequ jgħidu permezz tar-ritratti Berlin. Aska persuna li Tamel dan il vjaċ kull xahar tistgħu taraw ir-ritratti l-persuna tieħu mill-ferrovija bejn Berlin u l-Moskaw f'xi kultant il-frontiera tista' tkun differenti. Tistgħu taraw li l-frontiera eh, tkun differenti. Ġovanni jgħidilna dwar dan, u mbagħad hemm xi frontieri li huma iktar reġjonali per eżempju l-frontiera bejn il-Ġermanja u l-Italja. Mekk għallu li hemm kultura taljana hemmhekk vera u propja. Issa il-ġurnalisti tagħna kif insibuhom? Fis-sit elettroniku hemm talba l-aċċess. Aħna nistidnu n-nies jibatu l-kummenti tagħhom jew inkella jibatu l-istorja tagħhom direttament. Aħna nużaw Google Maps ukoll. Xaffarijiet ġodda fuq Google Maps vera tistgħu taraw dawn il-frontieri permezz eh, tal-kuluri partikolari li għedin fuq il-frontieri xaġa vera utli għaxa tistgħu tagħmlu zoom u taraw il-sim tal-frontieri tistgħu taraw jekk tistgħu timxuha minn pajjiż għall ieħor u xemm x'faċilitajt. Eh, jeżistu bif dawn iż-żewġ eh, pajjiżi L-ebda minn dan il-proċett ma setta jkun possibbli minnar l-imsieħba tagħna, l-imsieħba una hawnhekk fuq l-screen Paris Berlin, il-blog eh, il-blog Volo il-linja l-ex linja Odernice Ma marru bir-rota fuq il-frontiera ħafna qed jivvjaġġaw tul dawn il-frontieri. Umbat kontent eh, Berlin naħdem magħhom u nippubblika xi artikli hemmhekk biex nagħlaq x'tixtieq nagħmel mela dan is-sit aħna ddiskutejnieh bejnietna mal-ħbieb permezz tal-premju xarla meħanja nishti u eh, nerġaw nid-dizinjaw dan is-sit namluħ iktar attraenti aħna nishti u informazzjoni iktar konċiza u bat forsi nistaw kol naraw minn imur fuq is-sit se permezz tal-analizi jsir minn Google u nistaw fuq kol nsaqsu l-opinjonijiet tan-nies u peress li għaddejjin minn żminijiet tal-kriżi eh, tar-refuġjati qed naħdmu aħna ma' assoċjazzjonijiet lokali eh, minn Franza, Oxfam ukoll, forsi nistgħu nżidu l-istejjer tagħhom eh, fuq dan is-sit elettroniku ma' msiba oħrajn ukoll li bekk iktar nies ikunu jistgħu jaraw dan is-sit u li niddiskutu firxa iktar wiesa ta' suġġetti pal pereżempju l-elezzjonijiet Franza, Ġermanja, nistgħu nagħmlu hekk permezz ta' stejjer speċjali biex naraw kif tistgħu intkom tipparteċipaw fl-elezzjonijiet fiż-żewġ pajjiżi. Baqa li ftit ħin għalhekk nixtieqa nirringrazzja l-Parlament Ewropew minn qalbi it-tim kollu tal-Premju Charlemagne Carlo Magno Ġifiri kienet esperjenza vera sabiħa għalina, grazzi ħafna parlament għall appoċ għall idejat għall laqat li kienem fl-Aksa Chapelle ġewwa Brussell. Forsi jintkom għandkom storja li u um, tajdu u um, taqsmu maħna, specialment jek għandax taqsam mal-frontieri. mela trid eh, inti titfi l-mikrofonu. Grazzi, xtaqt eh, najt. U eh, dina xa tema vera importanti għall-Europa nixtieq infakkar lill-kollegi li kull proġett li kull proġett ġej mill-Karl Manju ġifir li jista' jiġi promoss, dana l-ewwel jiġi ġudikat minn panel eh, nazzjonali, membru tal-Parlament u eh, bat membru tal-Assoċjazzjoni taż-Żazax un bat panel ieħor li eh, jgħid li huma ħaj jiġu premjati l ewel tlet premju bat President Schulz, il-deputati, umbat rappresentanti mill-organizzazzjoni tal-premju Carmelo Manio. Sina Frebe, trit titla eh, daqt. Mela, naddu għal um, li imis eh, Social Social Club eh, l-Austria rebħum Grazzi. Grazzi ħafna għal din l-opportunità jiena nirrappreżenta Social Soccer Club grupp eh, mill-Awstrija ma jiena Franċiż għalhekk ħan nitkellem bil-Franċiż eh, dan huwa tournament tal-futbol. Hemm slide li miss. Dan il-klab eh, illu jeżisti għal 13-il sena kien hemm xi ħames jew sitt eh, żgħażagħ li eh, jorganizzaw dan it-tournament tal-futbol għal persuni partikolari żgħażagħ bdejn il-11 il-18 sena. Subin jew bniet. Irrid jkun bil-fors tifla f'kull tim u dan jseħħ kull sena fit tmien il-ġerma f'Ġunju. Issa, fuq livell Ewropew, 20 tim parteċipaw nofs it-timijiet huma Ewropej u mbagħad il-bqija huma timijiet lokali reġjonali nixtiequ aħna nagħmlu bilanċ bejn it-timijiet lokali u dawk Ewropej u nixxiequ li l-proġett ikollu effetti fuq livell lokali għalhekk gruppi ta' ħbieb jiltaqgħu u hemm ukoll ftejmiet mal-lukandi u restaurants fil-belt tal jkunu mela il-dawk li ħajla jkunu jistgħu jibbenefikaw minn dawn iskontijiet nofs it-teams ġejjin impostijiet oħrajn fl-Ewropa mxi 20 pajjiż differenti li jipparteċipaw f'dan il-klab, il-Social Soccer Club. Hemm ħafna pajjiżi li huma qrib l-Awstrija, l-Italja, l-Ungerija, il-Ġermanja. U l-idea hija li nkomplu nibnu sħubijiet Jena u koll id sabiex tima minn Franza jipparteċipa din is-sena hemm ħafna xogħol sabiex ikun hemm subijiet u naġsiguraw li n-nies jiġu jipparteċipaw. Dana mhux biss dwar it-timijiet imma dwar is-ċentri soċjali, is-sixth form. Mhux biss ġara eh, tal klabb imma passatemp ukoll sajt li mis. Futbol. Wek eh, aħna tinqattaw tmim il-ġimgħa. Il-fażijiet tal-grupp mbagħad final. L-iktar ħaġa importanti għalina li u eh, mela importanti li kulħadd jilab eh, l-istess eh, ammont ta' lobbyt. Imma mhux dana mhux biss dwar il-futbol. Hemm isiru wkoll il-kwiżijiet, il-lob differenti, mużika. Ħalli bekk iż-żgħażagħ ninvolvuhom ħalli Umbat n-nis jamlu ħbib, workshops u kol, għalli n-nis ikun jistu jitkelmu dwar l-Europa. Għalli ket namlu eh, dana kollu qed isiru l-erba lobbyt eh, n-nissi kollhom ħafna ċans li jitħattu bejnietom, hemm ħafna partecipazzjoni mela hawnhekk tistgħu taraw xi ritratti ta' xi mill-workshops li aħna organizzajna min jitkdeb ukoll xi kelma jew tnejn dwar l-Ewropa fil-sin pajjiżhom. U importanti u koll f'dan l-slide li f'Gretvine ġo l-Awstrija iż żaza jistgħu jikkomunikaw bejnietom u it-tournament uh, tal ukoll skambju differenti uh, pereżempju eżempju, um, tim il-Belġu u l-Ġermanja li il-taqaw uh, wara Ġifiri jem effetti ta' wara, ġifiri effetti u koll pozittivi. Ġifiri ħafna affarijiet Ewropej li jisseħħu. Grazzi ħafna, nishtiq vera nifraħlek, vera interessanti għax f'pajjiżi fl-Italja. Esperjenza simili eh, dwar il-futbol soċjali u u aħna kellna smieħu koll fil-kumitat tagħna li werra ġifiri kif permezz ta' dan l-sport li jisir fuq eh, livell soċjali dan huwa strument ta' integrazzjoni ħbiberija kif ukoll li jiġu mejjuna l-persuni li għedin f'diffikultà ġifiri l-futbol iva e, jagħmel il-bażi imma qed nitkellmu dwar l-integrazzjoni ta' żgħażagħ. Issa nixtieq e, ngħaddi l-kelma lill-grupp lill-rebbieħ l-Lussemburgu. L-sena l-Lussemburgu rebħu għale fl-axħar tajt il-President Five? Ah, no, no. They, just... Allora, tre premi, cioè tre eh, gruppi. Mela, tlet gruppi ħadu t-tlet post, ħadu t-tlet premju. It-tini u premju nata l-tim minn ċipru. Unaddi l-kelma lilek, Marius. U Angelos, sabiex tippreżentaw il-proġett ta' Entrepreneurship Solution Against Unemployment. Grazzi ħafna l net l-odva tajba u nirringrazzakom tal tuna l-opportunità nippreżentaw kon proġett tagħna bit-titlu Entrepreneurship is-soluzzjoni kontra problema tal-qatt. Dan kien proġett li aħna bdejna naħdmu fuq fis-sena 2014 u kien hemm il-fondi li ġejjin mill-programm Youth in Action. Aħna fil-fatt waqafna dan il-klab ta' Zaza Agros fl-1998 bħala grupp żgħar NGO fil-fatt fraħal f'post rurali f'Ċipru il-vizjoni tagħna tal-klab tagħna kien li nagħtu iktar seta li żgħażagħ sabiex ikunu membri attivi tas-soċjetà, inħeġġu dialogu l-kooperazzjoni bejn iż żaza f'Ċipru, kif ukoll nafru l-opportunità sabiex ikollhom iktar rabtiet u dialogu mal-żgħażagħ fl-Ewropa. Fil-fatt aħna dak li provajna noħolqu idejat ta' entrepreneurship ħalli nelbu problema tal-qad f'nofsinhar tal-Ewropa. U l-metodu li użajna kien li aħna nużaw l-edukazzjoni mhux formali billi nużaw rekomendazzjonijiet mill-ewwel Presidenza trio tal-Unjoni Ewropea li kienet formata minn Spanja, Belġu u l-Ungerija. L-imsiħba tagħna tal-Gross Youth Club huma il-Youth Business Network minn mill-Greċja, l-Assoċjazzjoni Babel mill-Italja, Raplection mill-Slovenja u Support for Youth Development mill-Rumanija. Aħna fil-fatt fukajna fuq pajizi li għandhom rati tal-qad pjuttost solin, provajna nikkoperaw ukoll ma' organizzazzjonijiet illi jinsabu fl-istess situazzjoni bħalna fir-raħal żgħar tagħna fejn hemm rata għolja ta' qatt. Issa ħankomplina nispjegalkom x'tip ta' metodi aħna użajna matul dan il-proġett. L-ewwel net aħna ħeġġeġna l-parteċipanti li jagħmlu evalwazzjoni tagħhom stess huma ħajjaraw ma x'ambizzjoni għandhom, x'livell ta' konfidenza, x'tib ta' organizzazzjoni huma kapaċi jmexxu l-enerġija, ir-rwol ta' tmexxija li jistgħu jieħdu x'tip ta' riskju mbagħad Provajna nħedġuhom isibu idea innovattiva bdejna għom jihejju pjantazzjoni ta' azzjoni sostenibli għannijom u koll jipromovu l-prodott taħħom un bat għannijom jiprezentaw l-prodott taħħom l-udjenza zaħira. Xiftit idejat li ħarġ minn dak il-workshop kien per eżempju kuna li tista tbiddel il-daqs taħħa app illi kienet tista' tejn l-nisa biex jisibu post fej jipparkjaw il-karozza. Kienem gadget u koll illi fil-fat tista' tużassa biex issib l-affarijiet mitlufa u app li jisimha Social Flight kif ukoll metodu ieħor li jismu like fejn tista' inti tuża l-app sabiex tkun tista' turi dak li joġbok. Umbat tista' pereżempju tuża din il-ħaġa dan din l-app oħra ta' dating sabiex inti tkun tista' tiltaqa' ma' nies li għandhom l-istess preferenzi tiegħek. U għahna tħaribna ħafna u koll kontra l-esklużjoni soċjali minħabba illi meta inti ma jkollok xogħol ħafna drabi tispiċċa toqgħod ħafna dar ma jkollokx flus. U allura tkun daqsxejn iżolat u ma tkun qed tagħmel xej sabiex tipprova toħroġ minn dan l armu t-lam. Allura eh, aħna provajna naħdmu fuq din il-ħaġa u nejnu għom isibu xogħol. U aħna u koll provajna nejnuhom jidentifikaw ċertu prattiċi li huma negattivi dawn il-pajizi, dawn il-membri mill-pajizi l-oħrajn, fil-fat nax jamlu pajizi oħrajn sabiex jgħinu l-izzazah li huma qiegħda pereżempju jagħtuhom flus sabiex u ma jkun jistgħu jippruvaw jaħdmu għal sitt xhur jew inkella jkun hemm isu bank tat-talent fejn inti tkun tista' tibgħat applikazzjoni bit-talenti u l-kapaċitajiet tiegħek u mbagħad il-gvern jgħinek eh, issib xogħol. Ġifieri aħna qabbilna daqsxejn il-prattiċi li jintużaw sabiex niġġieldu kontra l-qatt f'dawn il-pajjiżi. Aħna provajna wkoll nagħmlu skambju ta' esperjenzi fuq il-suġġett tal-qad u il-qad fost iż-żgħażagħ mod speċjali aħna rajna illi ħedġnijom ħafna jkollhom spiritu ta' intrapriza u spiritu iktar kreattiv li jistaw jiżviluppaw kol ħiliet u lodda li għandhom bżon sabiex jitlu fuq is-suq tax-xogħol U l-idea kollha ta' dan il-proġett kienet illi aħna nħeġġu l żgħażagħ jisibu mod ta' kif huma jistgħu jkunu iktar innovattivi, iktar kreattivi. U l-idea kienet illi jekk ah, inti ma tistax issib xogħol, tista' tibdlu ma taħat ieħor. Jun kellha toħolqu dan ix-xogħol inti. Aħna wkoll provajna nagħtu aċċess għall-informazzjoni, pereżempju Erasmus Plus, Erasmus for Young Entrepreneurs, Youth Opportunities Initiative, Eures Jobs, Youth Guarantee. U anka kienem ċiftit nis mill-Kroazja li għallunna dwar dwar il-proġett Angels Den fejn huma jistaw verament iż-żazah jibatu l-ideja temmek u emmek kiena ta' appoġġ finanzjarju sabiex jimplementaw il-proġetti tagħhom. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna qabel ma napprovaw ir-rapport interessanti tal-kollega Dambrovski dwar il-ħiliet u da kollu nistgħu nagħmlu sabiex niġġieldu kontra il-għad fost iż-żaza. Issa ngħaddu sabiex nisimgħu parteċipanti minn Spanja fejn ħajkolna proġett illi jismu Infaktualidad. Anna lil ħorħe u l-Kristina illi ħajpreżentawna dan il-proġett jekk jogħġbok, jekk jogħġobkom. L-għadwa tajba l-kulħat. Nadu tajba li l-ek, Signor President, u ringrazzjakom minn qabel li ħalli ismawna. L-ewel net, nishtiq nispegawkom xinu għan faktualidat. Faktualidat huwa fil-fat eh, newsletter online tal-Università ta' Madrid, tal-Dipartiment tal-Komunikazzjoni. Hija ironija li aħna ma kellniex dan eh, newsletter online din nbidlet fis-sena 2012 grazzi għal Maria Luisa Scanlero illi fil-fat qalet illi aħna rridu namlu prattika iżda ma nridux biss namlu prattika fil- klassi biss tal-Università jew kella fi Spanja biss għandna jkollna viżjoni Ewropea u għanna ikonna din il-vizjoni iktar Ewropea. U matul dawn l ħar tliet snin aħna konna ħafna prezenti bil-studenti tal-Erasmus illi għanna fil-dipartiment tagħna. Tuni għada sekonda. Ma nafx ġara eżattament hawnhekk. Kif tistgħu taraw komunikazzjoni kultant tfalli. Aħna konna preżenti fiktar minn 30 belt Ewropea f'dawn l-ħar 30 snin, skużawni, u kien hemm fil-fatt ħafna nies li kienu qed jikkorrispondu magħna. Għandi daqsxi ta' problemi bil-slideshow. Minħabba li aħna konna nifukaw iktar fuq il-prattika, aħna konna edin naħdmu iktar fuq il-kooperazzjoni, mux nikteb xi ħaġa jiena u nipublika le, ikun hemm ħaddieħor illi fil-fatt jitċekjaħ l-artiklu u mbagħad ikun ippubblikat u aħna lura naħdmu daqs li kieku qegħdin nippubblikaw gazzetta normali. Mela, u hekk tistgħu taraw fil-mappa minn fejn aħna kellna nies li kienu għadju korrespondu jikontribuxu għal eh, eh, newsletter tagħna online. Staw taraw li millu minn kollim kien skużawni ta' xejn ta' problemi. Mela aħna l-iktar ħaġa importanti li għalli għanna korrispondenti u nis li kontribuxu minn kollim kien. Aħna edna li rridu niftu għajnejna fil-pajis tagħna, lura informajna ruħna fuq l-aħbarijiet, per eżempju, l-aħbarijiet il-gbar fuq il-Papa Franġisku ġdid, il-mewt per eżempju tal-Prim Ministru Margaret Thatcher, issa aħna xtaqna li ninformaw fuq suġġetti li il-mezzi tax-xandir ma jinformawx fuqhom aħna intervistajna lill Gwardja Svizzeru, morna fil-banker ta' Mussolini f'Ruma per eżempju hemm ħafna affarijiet, ħafna aspetti mill-pajjiżi Ewropej li aħna ma nafux dwarhom u allura permezz tax-xogħol tagħna aħna ħassina ħassinina iktar qudin ma' ħaddieħor mal-bqija tal-Ewropa. Il-proġett tagħna kien ikkonsistu wkoll anke f'Erasmus Out minħabba illi aħna meta konna ħammorru Erasmus per eżempju, konna qed ninkwitaw minn qabel kif ħad tkun il-belt, kif ħanamlu, eċċetra. Allura, per eżempju, qabel ma ġejna Brussell, aħna konna qed ngħidu kif ħajkun it-trasport nagħtu każ. Per eżempju, aħna bdejna nagħmlu artikli dwar kif inti tista' tisal mill-ajruport ta' Pariġi għaċ-ċentru bliktar mod irħis, fejn tista' tmur tixtri per eżempju f'Ruma, fejn l-aħjar toħroġ mal-ħbib aħna fil-fatt qed nirrakkuntaw ġifiri li huwa l-aħjar mod ta' kif tivvjaġġa bewra wieħed minn Pariġi għal Brussell pereżempju. U hekk b'dan il-mod inti tista' tiltaqa' aktar man-nies u aktar mażas madwar l-Ewropa tħossok iktar Ewropej. Namlu wkoll rapporti pjuttost aġġettivi. Iżda naturalment fl-Unjoni Ewropea mhux dejjem kollox huwa sabiħ u kollox em, Huwa ovvju, kultant toqgħod fittex l-affarijiet izbieħ. Allura aħna għamilna anka kuntat mal-studenti ta' qabel li għadhom qed jistudjaw il-masters u anka kellna kuntat mas-sur Fonseca li jħossib ukoll l-istudenti fi Spanja. Għawek tistaw taraw slide u koll dwar Eurotrips, skużawni għazda xejn ta' problemi bil-slides ħajkolli nkompli nitkellem minħabba li il-ħinet li għanna u koll proġett Erasmusin u parti minn hekk aħna kellna wkoll rapporti speċjali. Awek tistaw taraw li għamilna rapport fuq tini gwerra dinija fejn aħna rajna illi kienem rapport li verament kien xi ħaġa li storja li affettwat li ħafna nies u mista tilqab ta' ħafna nies hawnhekk għandkom storja u rab intervista ma' sultat mill-Finlandja pereżempju. Aħna nikkoperaw ukoll mal um, ma' dipartimenti oħrajn fl-istess università kien hemm fil-fatt proġett minn disa universitajiet differenti li kienu qed jiġu Madrid ħalli jkunu jafu eżattament aħna kif qed naħdmu fuq livell soċjali f'Madrid, allura kien hemm konferenza stampa u provajna naraw li ikun hemm kuntatt ma' l-appojo familjar u aħna rajna u koll li provajna naħnu iktar fuq il-krizi ekonomika. Samna u koll ma' Ewropej oħrajn il-mod ta' kif aħna naħdmu Eh, fi Spanja u l-mod ta' kif aħna ħdimna bejnietna u provajna nintegraw lilna nfusna. Dan huwa proġett li jaħdem kontra l-Euroxettiċiżmu, aħna għandna ċarf moħna li ma nistgħux nitkellmu biss fl-Ewropa fuq il-kriżi, ma nistgħux nitkellmu biss fuq it-tnaqqis tal-ispejjeż u nakkużaw nipuntaw eh, subajna lejn l-Ewropa iħin kollu. Iżda rridu nitkellmu wkoll fuq l-affarijiet pożittivi tal-Ewropa, l-integrazzjoni, il-pak u dawn l-affarijiet kollha li mhumiex ta' interess għal mezzi tax xandir, allura aħna xtaqna li nuru wkoll dan il-lat pożittiv tal-Ewropa. Aħna proġett li jaħdem ħafna kontra l-Ewroċentriċiżmu mhux dejjem infaħru dak kollu li tagħmel l-Ewropa u dejjem nalqwajnina ngħidu dak kollu li tagħmel Ewropa u tajjeb iżda aħna nagħtu l-informazzjoni kollha kompleta anke dik pożittiva fuq l-Ewropa ħalli li żgħażagħ ikun opinjoni sieħa sa x'inhuwa l ġejjin tagħna x'għandna x'inhi l-viżjoni tagħna l-ġejjini hija li nkomplu informaw li żgħażagħ fuq l-Ewropa u għandna ħafna feedback minħabba li hemm ħafna studenti Erasmus li jiġi jistudjaw fil-fakultà tagħna illi jgħidulna huma mingħajr barranin kif jaraw ir-realtà fi Spanja u f'Madrid ġifiri għandna interkambju l-ħin kollu bejn il-kulturi aħna nixtiequ il nagħmlu xi ħaġa tajba għal bqija tad-dinja u aħna ma nixtiequx nkomplu nisistu li aħna minn Madrid u minn Spanja, iżda nixtiequ nejn nurru lil kulħadd li aħna Ewropejn. Grazzi ħafna lil kulħadd. Grazzi ħafna skużawni tal-problemi bil-slideshow. Le anzi, proset. Mela l-ewwel ħaġa li ħanamel huwa illi nidħol fil-links tagħkom ħalli nkun nista' nara eżattament l-Ewropej kif qed jaraw l-Ewropa u kif qed jgħixu fl-Ewropa. Grazzi ħafna u proset naħseb li żgur li ħadkomplu taħdmu jkollkom suċċess fil-ġejjin issa nixtieq li nistieden lir rebbieħa tal-Premju Karlu Manju. Richard Legaj illi fil-fatt ħajprezentaw il-proġett at real time WW1. Iva l-għallet taħna nishtiqu nejdu li verament nħot nħossuna onorati. Aħna t li aħna nistudjaw fil-Università tal-Lussemburgu Masters tal-Istorja Kontemporanja u nixtiequ nirrappreżentaw l-ħbib tagħna wkoll li parteċipaw fil-proġett hawnhekk tistaw taraw eżempju ta' din it-tweet ta' dak li qegħdin nagħmlu, qegħdin ngħidu l-istorja ta' dak li ġara mit sena ilu. Kultant qed nippruvaw aħna noħorġu l-aħbar fl-istess sin u fl-istess ġurnata ta' e kif ħarġet l-aħbar mit sena ilu. Għedin nsemmu per eżempju dikjarazzjoni ta' gwerra mill-Bulgarija għas-Serbja dak sar bħal biraħ mit sena ilu. Aħna bdejna naħdmu wkoll fuq it-tweet tal-gwerer tal-Balkan u anka dwar trattat ta' Versailles. Aħna sabiex namlu ek fil-fat ħdimna ħafna ma' tim verament tajjeb ta' studenti li kienu studenti u jew għadhom jibdew jistudjaw li ġejjin mill-Ewropa kollha ħadmu fuq dan il-proġett u dan jirrifletti x'nu għal tagħna ġifieri illi nirrakkontaw storja ġdida tal-gwerra dinjija l-ewwel waħda. Ħalli ma jkollniex il-perspettiva nazzjonali, iżda jkollna perspettiva Ewropea fej kulħadd kellu rwol importanti minkejja l-klassi soċjali, minkejja eh, il-pajjiż minn fejn ġej aħna dejjem inħeġġu li jkun hemm iktar kummenti, il-proġett tagħna huwa fil-fatt bażat fuq kont tal-tweet Twitter u aħna rajna li għadin nirraġaw nirrakkontaw daw l-istejjer u l-istorja fil fatt Ewropea ta' mit-sena ilu. Aħna rġajna ħloqna eh, l-istorja ta' din l-ewwel gwerra dinjija, kull tweet fil-fatt edha ikolla ħafna approċċ huwa permezz ta' Twitter li aħna qegħdin naqsmu dawn l-istejjer mal-bqija ta' żgħażagħ Ewropej. Għandna xi għaxar telef persuna li qegħdin iseguna iktar minn erba' mit tweet kienu pubblikati fis-sena 2013 u aħna pubblikajna nipublikaw għansi tlet tweets kull-jum. Minkejja l fat li aħna biss nistgħu niktbu 140 itra dan jista' jkun daqsxejn ta' limitazzjoni iżda qed nitalmu nkunu preċiżi. Aħna bħala st studenti ta' l-istorja kontemporanja importanti li kull fil-fat um, tweet ikun marbut ma' links ma' sorsi primarji ta' informazzjoni u dan huwa proġett li verament jista' jenna sabiex nagħtu perspettiva Ewropea. Ġifi, sabiex aħna nitkellmu fuq is-suġġetti tagħna aħna qed nikkoperaw ma' mużewijiet madwar id-dinja kif ukoll pal ma' pjattaformi pal Ewropejana. Għawek tistgħu taraw tpinġija li hija parti ewlenija tal-proġett tagħna. It-tpinġija minħabba li aħna għamilna ħafna ricerka ta' ta' djarji, ta' tpinġijiet, ta' dak iż-żmien u dina xi ħaġa verament importanti minħabba li meta inti tara il-gwerra kif saret minn lajnejn ta' dawk in-nies li esperjenzaw hija xi ħaġa vera impressjonanti li tmissilna tmisqalb kulħadd. Għawek tistaw taraw kartolina ta' propaganda mill-Ingilterra din, sibni jazda għanna eżempji mill-bija ta' dinja ġifri mill ġermania mill-Russja, mill-Franza, mill-kullimkien f'kull pajis illi kienu voluti fil-ewel gwerra dinija kien kienu affrontati l kollu b'dawn il-messagġi, dawn il-kartolini li kienu għedin għam sabiex minn minkejja l-fatt illi fil-fatt aħna differenti u minn pajjiżi differenti l-esperjenza tal-gwerra kienet l-istess. U minkejja li konna f'konflitt kontra xulxin għanna xorta kellna affarijiet komuni bejnietna u għanna storja komuni Ewropea li taqqadna u hekk tistgħu taraw ukoll illi għanna walking bush, għawek għanna retrat ta' kamuflaġ. Dawn huma suġġetti li verament huma interessanti minħabba illi ċertu affarijiet intilfu fil-1917 fil-fatt kienu xtaqu ma joħolqu Pariġi falsa sabiex ikun hemm target żbaljat. Iżda din l-istorja aħna rġajna sibni għazda kienet intilfet kważi. Allura importanti li aħna namlu dan ix-xogħol ħankomplu niġbdu l-attenzjoni nerġgħu nqajmu dawn l-istejjer. Mela, aħna qegħdin nippruvaw realtà virtuali iżda realtà illi hija reali għal dak illi u tirrifletti sewa dak li ġara xi mit sena ilu. per eżempju, intom, n-nis ma setawx per eżempju jaħmu kif kienu qabel minħabba li t-sokkor kien iktar oli mill-li kien qabel, natu kas. Ġifiri, il-gwerra bidlet l-affarijiet l-iktar sempliċi. U apparti mill-lat edukattiv, aħna xtaqna nuru kif kienet l-esperjenza li tgħix f'Ewropa eh, mifruda ħalli verament nġelu n-nis japprezzaw kemm huwa importanti il-paċi li għanna l-lum u li għaddin nixu f'Ewropa maquda. Grazzi. Mija vera xaġa sabiħa li naraw minn għajnejkom, minn għajnejn iż-żazah intom kif taraw l-istorja u l-Ewropa. L-approċ storiku huwa verament interessanti u l fat li għadin tużaw il-Twitter huwa mod innovattiv huwa mod verament tajjeb ta' kif intom sot verxu l-informazzjoni u l-messaġġ tagħkom. Naħseb li l-ebda wieħed minn dawn il-proġetti li kienu prezentati, muħa jisfexxa fix-xejn. Zgur li intom ħadd kompla daw il-proġetti minħabba dawn proġetti verament tajbin. Mela, qabel ma nismaw lill-kollegi li jixtiequ jitkellmu jiena nixtieq ngħidilkom illi fil-fatt aħna konna qegħdin ngħidu illi kellna rapport fuq il-politika tal-ħiliet, ġifieri l-miżuri li nistgħu nużaw sabiex nġildu kontra l qat fost iż żaza U aħna għandna rapport illum ukoll dwar it-talim dwar l-Unjoni Ewropea fl-iskejjel U fil-fatt intom żgur tistgħu tgħinuna ħafna għal dan ir-rapport. It-tielet rapport verament importanti li tippreżentana l-kollega Julie Ward ħajkun fuq id dialogu interkulturali u l-isfidi fil-qasam edukattiv. Jiena naħseb illi intom verament tistgħu tikkontribwixxu b'mod tajjeb minħabba illi intom għandkom ħafna dejat tajbin mela nistgħu ngħaddu issa sabiex nisimgħu lill-kollegi. Grazzi ħafna l għannet grazzi kbira u proset lil dawk kolla illi ġewa wek dawk li rebħu l-premju nejdilkom proset għax xol kollu li jintu għamiltu. Nissa nimmaġna kem kienet bieċa xol diffiċli għal-ġurija sabiex jazlu minn dawn l-idejat tajbin kollha u l-fatt issa li kien hemm tliet gruppi li rebħu tliet premju. Juri kemm kienet biċċa xogħol diffiċli, li ġifirina naħseb li kull proġett li intom l-lum llum huma proġetti eh, eċċellenti, innovattivi u interessanti ħafna u verament juru x'tib ta' problemi aħna din naffrontaw ta' kuljum fl-Ewropa u li aħna għandna ċertu Eh, problemi li għedin naffrontaw bċertu xettiċismu Ewropew, iżdem ħafna zaza fl-Ewropa illi jħossu illi flimkien ma zaza minn pajizi oħrajn, l-esti li jaħdmu flimkien, flimkien ħalli jamlu Ewropa aħjar, ħajamlu jiprovdu ħajja aħjar għal ċittadini bizzazah tal-lum il-ġurnata manka tal-ġejjini. Jax ħaġa sabiħa li naħna nħarsu lura lej situazzjoni fejn l-Ewropa kienet edha għaddeja minn ċertu problemi illi firdet l-Ewropa zda fl-istessin din esperjenza li taqqadna minħabba li esperjenza komuni U hija xi ħaġa sabiħa li nkunu nafu aħna x'ifisser li tgħix fi gwerra, f'sitwazzjoni bħal din. U f'dawn l-aħħar 70 sena aħna irnexxina niksbu l-paċi fl-Unjoni Ewropea u naħseb illi lum il ġinata laqas biss nistgħu nimmaġinaw x'jista' jkun e, kif tħossok meta inti għandek tippreżenta passaport fuq il per pereżempju fil-pajjiżi Ewropej U aħna l-lum il-ġurnata nieħdu kollox bħala naturali, bħala ovvju, u laqas biss nirriflettu fuq kif kienet is-sitwazzjoni qabel allura importanti li nħarsu lura ħalli verament napprezzaw dak li aħna ksibna. Issa mbagħad importanti wkoll li nħarsu l qudiem ħalli narfu wkoll dak li aħna tfadlinna namlu. U verament permezz daw il-proġetti tal-ġlida kontra l-qatfus ta' zazah, per eżempju, daw il-proġetti kollha zazah, għandhom il-għan illi jipromovu u jgħinu li zaza ikollhom iktar inizjattiva u enerġija sabiex jaraw x'jistgħu jagħmlu sabiex itejbu s-sitwazzjoni. Ħalli ma qogħdux jistennew li ħadd ieħor jagħmel xi ħaġa. Jiena naħseb illi dijan dawn huwa proġetti verament eċċellenti, il-proġetti ta' Erasmus u Erasmus Plus huma verament l-aħjar proġetti li aħna ħloqna fl-Unjoni Ewropea un verament kontenta li aħna stajna nkomplu Eh, navvanzaw u nużaw dawn il-proġetti u nħdu gost li aħna stajna eh, nigarantixxu li jkun hemm iktar flus li ħajkunu investiti f'dawn il-proġetti ta' skambju ta' żgħażagħ minħabba illi fil-fatt dawn il-proġetti ta' żgħażagħ jistgħu verament ikollhom effett pożittiv għal ġejjin, jista' jkollhom dan l-effett ta' domino, jistgħu jmissu ħafna oqsma oħrajn jiġifieri illi mhux biss l-effett pożittiv ikun illimitat għal dawn il-proġetti iżda jaffettwa ħafna oqsma oħra. Nirringrazzjakom ħafna tal-impenn li ħattu komplu għaddejjin hekk. U jiena jekk nisma verament kontribuzzjoni bħal ta'kom ma tantx naqta' qalbi fuq il-ġejjini tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Nagħti il-mikrofonu wassal il-Julie Ward. Grazzi tassew. Serġ, eh, rrit nitkellem ukoll fuq ir-rapporti għaj fil-qosor imma xtaqt ngħid xi pjaċir huwa għalija li qiegħda hawnhekk u li nkun qeda nirrappreżenta ta' l-Ewropa jiena mill-Grigal imma eh, ta' pajzi ma ħosni ħafna Ewropea u nħu gost nara kemm hum qed jipparteċipaw. Il-bidaħ ukoll kellna l-European Citizens World. Jiena eh, għandna mana wieħed mir-rebbieħa ġafa hawnhekk u wkoll qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna l-bieraħ rebbaħ premju intom ukoll qegħdin tagħmlu xogħol ta' ispirazzjoni. Dan, dan il-networking huwa li jeleb il-frontieri u ek nħarsu lejn il-tassib komuni li għana. Dan huwa importanti ħafna biex issir analiżi kritika. U nixti illi il-proġetti tagħkom isseħħu f'pajjiżi stess. Aħna għandna problema ta' ilma aħna gżira u qed nara iktar għaqda bejn l-Ewropej minn li f'pajjiżi. U qegħdin nippruvaw għalhekk nelbu dan l-ilma illi jifridna. Ġaffa però mhux qed iħossu separat mill-bqija qed jagħmel xogħol straordinarju ħafna. Aħna MPs ma nafux kif insolvu l kussjoni tat traffiku kif niċċaqilqu fi Brussell Kontu għed t-sugġerixxu kif tistaw tejnu li zaza aħna u kol għanna bżon xi għajnuna drodu stess kellna xi problemi. Isu TripAdvisor għall-istudenti jinteressana ħafna naddu sal-Onorevoli Trooper, grazzi tassew. Minna ħatija kien interessanti ħafna li nsegwi diskors ta'kom għalix u rejtu impen u passjoni li l-passat u l prezenta tal-Europa u anke lejn il-futur. U din hija xi ħaġa li oġbitni ħafna għaliex edin elek naqdu l-istejjer kollha Ewropej flimkien u ħad kost kellkom ċans li tagħmlu skambju ta' affarijiet u dan kien ta' vantaġġ ukoll u kien wieħed mill-miri li aħna konna qegħdin eh, nimraw għalih. Imma nixtieq inkun naf minn għandkom il-koll Meta bdejtu tiżviluppaw il-proġetti tagħkom? Jew jew intom dejtuhom meta applikajtu għal premju Charlemagne jew qabel, nixtieqlek nkun naftit iktar dwar l-isfond. Għajdu naftit iktar informazzjoni u kif iddeċidejtu illi tapplikaw għal dan l-award. Mela b'dawn il-mistoqsijiet min jixtieq jibda bil-xi wieġeb. Naħseb li interessanti nkunu nafu kif twildu dawn il-proġetti qabel jekk kienux bdew qabel jew wara. Naħseb li l-kol kemm intom tixtiequ tkomplu għajdulna jekk joġobkom. Fil-każ tal-proġett tagħna, proġett Spanjol, aħna bdejna f'Ottubru tal-2012 u kellna għan ċar f'moħħna aħna redna namlu talba għal U aħna dan redna namlu għax konna entuzjasti fuq il-ġurnalizmu, konna entuzjasti dwar l-Europa. U għalek il-gazzetta tagħna hija proġett li għadu għaddej. Din intejbu l-website tagħna qegħdin nespandu il tim tagħna 140 minna issa u 400 student tal-ġurnaliżmu kien involut ukoll f'dawn l-aħħar snin. U dan kont ngħidu wkoll lil Kristina, dan il-premju kien mezz li bih aħna nagħmlu xi ħaġa li toġobna u tgħidulna li qed nagħmlu xi ħaġa tajba imma x' namlu Iżda eh, kien hemm min qal li d-deċiżjonijiet Ewropej mhumiex eh, eh, dawn id-deċiżjonijiet Ewropej u tajbin jew le. Mela. Iva, il social club ilu għaddej għal 13 sena u l-premju Charlemagne kien kien iċċirasa fuq il-kejk aħna sirna nafu bih kombinazzjoni fuq l-internet. Bekk realizzajna li konna qed nżidu dimensjoni Ewropea jiena milniex naħdem fuq u għal 13 sana, ma hemm kollegi li ilhom jaħdmu fuq għalhekk nafu xeffet jistaw kollu dan il-proġett. U il-Premju Charlemagne enna narfu l-importanza ta' xoll li konna edin namlu, għalek ta' pjaċir kbira għalina. Il-proġett tagħna suppost kien se jkun hemm eżibizzjoni fl-2013 fil-Lussemburgu fil-mit-sena tal-gwerra, iżda dan tħassar mill-gvern Għalhekk aħna bħala persuni li nħobbu l-istorja ddeċidejna li nagħmlu xi ħaġa għal rasna. Għalhekk fl-2013 dwina naħsbu dan il-proġett u bdejna eh, bit-tweets. Imma qabel il-premju Charlemagne aħna rajna ħafna xettiċiżmu għaliex iva tweeting din xi ħaġa faċli ħafna u fuq il-gwerra. Il-gwerra xi ħaġa li ilha li għaddiet issa. U meta rbaħna biss irċivejna attenzjoni anka fuq livell nazzjonali u kellna aktar followers. L-aktar followers li għanna edin fil-Kanada u fl-Stati Uniti u mhux Ewropej. U naħseb li dan il-premju enna nkabru il-following tagħna. Grazzi ħafna. Jekk Iva, aħna dan għamilnieh minħabba l-ħtiġijiet li kellhom iżgħażagħ f'ċipru dan il-proġett u nafu li f'dawn l-aħħar sitt snin kellna numru ta' attivitajiet li waslu anke riżultati tajbin. Nedejna 25 inizjattiva ġdida. Mod partikolari jimmirati lejn iż-żgħażagħ. Nafu illi iż-żgħażagħ għandhom ħafna problemi fl-Ewropa Aħna ħdimna ħafna ma' kollaboraturi li jenuna ħafna u kellna kooperazzjoni kostanti magħhom. Fukajna fuq is-settur li għandu x'jaqsam max-xogħol għaż-żgħażagħ. U il-parteċipajna għal premju kemm fl-2011 u kif ukoll 2000 fl-2011 u fl-2010. Għal darbohra, President, nifirħilkom, nawguralkom għal-futur. Aħna irridu nkomplu anke dialogu tagħna magħkom. ħafna drabi wara li jintrebaħ premju ma jibqax kontatt mal-parlament imma jiena nixtieq nissuġġerilkom li tkomplu segwuna permezz tal-web streaming jekk ikolkom xi ħaġa x'tissuġġerulna aħna lest li nisimgħukom. ir reporter tagħna kollha dejjem lest li jisimgħukom. U nirringrazzjawkom għall lajnuna tagħkom. Anke Francis Goodman din hija pressi tajba ħafna, esperjenza tajba ħafna li anke l-uffiċċju tal-Parlament jappoġġa flimkien mal-Parlament Nazzjonali l ukoll iridu jaraw kif dan il-premju li mhux daqstant magħruf dejjem jibqa' isir dejjem aktar aċċessibbli għaż-żgħażagħ. U naħseb illi dawk illi rebħu dal-premju d-dmir tagħhom huwa li jgħinu li żaza oħra jsir jafu b'dan il-premju. Grazzi tassew.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 Bene, allora, eh, abbiamo ora il, lo scambio di opinioni. Mela naddu issa għal skambju ta' opinjonijiet fuq ir-rapport tal-kollega tal-kollega Dragici fuq it-talim dwar l-Unjoni Ewropea fl-iskola wara li smajna l zaza li kien kien ċaġa interessanti ħafna tajjeb illi nibqgħu nikkomunikaw mal-assoċjazzjonijiet taż zaza biex dejjem nisimgħu x'qed jitolbu x'edin jissuġġerixxu fil-12 ta' novembru se jkollna laqa il-vot se jsir fil-11 ta' jannar ta' 2016 L-onorevoli eh, rapporter. Grazzi, signor President, kollegi, jiena nishti nilqa din l-inizjattiva li konna rapport dwar it-talim dwar l-Unjoni Ewropea fl-iskejjel. Dan is-suġġett huwa pjuttost relevanti fi żmien meta l-Unjoni Ewropea għandu numru ta' sfidi qudiema bħal pereżempju iż-żida ta' euroxettiċiżmu, u il-valuri komuni Ewropej. Għanna ħafna populizmu u ksenofobija u dan jeddet il-drittijiet fundamentali, anke minħabba l-aħħar attakki terroristiċi. Għanna u koll din id-distanza bejn l-Unjoni Ewropea u ċittadini tagħha għanna deficit demokratiku u għedin imbedi miċ-ċittadini tagħna għanna u koll parteċipazzjoni baxxa fl-elezzjonijiet Ewropej u ma tantx hemm għarfin fil-popolazzjoni Ewropea mod partikolari fost iż-żgħażagħ li fl-opinjoni tiegħi li ħaġa importanti. Pereżempju, skont l-Eurobarometru tal-2014 71% ta' ċittadini Ewropej iħossu illi mumiex informati bizzejiet dwar l-Unjoni Ewropea 44% iħossu illi ma jifmux bizzejiet kif taħdem l-Unjoni Ewropea skont dawn iċ-ċirkostanzi għalhekk mhux tabxejn iċ-ċittadini jħossuhom imbedin u li ma jħossuhom li mhumiex parti minn dan il-proġett Ewropew u qed ikunu dejjem aktar xettiċi u jħarsu anke lejn id-defiċit demokratiku tal-istituzzjonijiet Ewropej. Ċittadini Ewropej ma nistgħux nistennew li jipparteċipaw fil-ħajja demokratika tal-Unjoni Ewropea għaliex ma jifmux kif ħareġ mill-aħħar elezzjonijiet Ewropej għax 42.61% u 27.8% ta' zazah bejn ta' ta' 18 u 24 sena ivvotaw. Dan huwa l-inqas turnout mill-1979. Din is-sitwazzjoni għandna tfakkarna jekk nistawx ninformaw ċittadini b'mod aħjar fil-proġett Ewropew. Edukazzjoni hija importanti ħafna f'dan ir-rigward. L-anijiet u kol huma li nħejju l dawn individwi għal ħajja u biex integraw ruhom fis-soċjetà li jinsaħħu dimensjoni Ewropea fl-iskejjel li jista' jerġa' jaqgħad l-Unjoni Ewropea ma' ċittadini tagħha. Dimensjoni Ewropea f'edukazzjoni mhix ħaġa ġdida kif peress li ila fl-aġenda politika mill-1976 meta l-ewwel programm fl-qasam tal-edukazzjoni ġie adottat. Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tal-Ministri tal-Edukazzjoni li ltaqgħu mal-Kunsill fil-frar tal-76 biex ikun hemm programm fl-edukazzjoni. Fl-adozzjoni ta' Maastricht, ta' Trattat ta' Maastricht fl-1992 għal kontribuzzjoni tal-Komunità Ewropea Artiklu 49 illum il-ġurnata artiklu 165 ta' TFU. Dan inkludi l-iżvilupp tal-aspett tal-aspett Ewropew fl-edukazzjoni, inkluż li nalmu il-firxa ta' lingwi Ewropej u il-mobilta ta' studenti u għallima u jkunem anke kooperazzjoni bejn sistemi edukattivi differenti biex ikun hemm ukoll skambju ta' opinjonijiet fuq l-aħjar prassi fl-iskejjel u ikun hemm aktar skambji bejn iż-żgħażagħ, parteċipazzjoni fl-ibliet u parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika mill-pjantazzjoni ta' 76 għad ġew adottati numru ta' programmi u tieħdu bosta inizjattivi biex tiġi żviluppata aktar dimensjoni Ewropea fl-edukazzjoni fil-kontest tal-qafas tal-2020, IT e 2020. E Anke dan l ħar fil-kuntest ta' dikrazzjoni ta' Pariġi tal-edukazzjoni f'Marzu tal-2015 u l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni tal-2016 għall-implementazzjoni tal-programm Erasmus Plus biex ikun hemm ukoll azzjoni konkreta wara dikrazzjoni ta' Pariġi. Il-kunċett ta' dimensjoni Ewropea edukazzjoni hija xi ħaġa komplessa u taħdem fuq livelli differenti. U li għandna nifmuha fuq sens wiesa' li tmur li lin mill-li nifmu kif taħdem l-Unjoni Ewropea dan ir-rapport jiffoka fuq aspett partikolari ta' dan kollu li nitalmu l-Unjoni Ewropea fl-iskola biex l-edukazzjoni fl-iskejjel tammar l-istudenti tagħha fin dwar kif taħdem l-Unjoni Ewropea u biex jirriflettu anke fuq kwistjonijiet Ewropej, inkluż il-valuri li fuq mibnija l-Unjoni Ewropea, l-integrazzjoni Ewropea u kif dan jista' jinfluwenza law pajjiżhom u attivitajiet tagħhom meta huma din iħejju ruhom biex ikunu ċittadini attivi f'Ewropa dejjem aktar integrata u dinja globalizzata. Mela, x'inhi situazzjoni bħalissa fuq livell nazzjonali l-maġġoranza ta' stati membri integraw dimensjoni ġdida fil-kurrikulu tagħhom u anke fit-taħriġ tal-allima. Iżda hemm diskrepanzi fih dan u bejn l-istati membri jista' jsir ħafna iktar, pereżempju, fuq il-kurrikulu u taħriġ ta' tfal u it-textbooks u anke il-metodi ta' tal-lim. Il-kontenut ehm, li għandu xaqsam l-Unjoni Ewropea mhuwiex bżejt huwa ġenerali wis u ma jidħolx ma' suġġetti oħra u memx bizzejet taħriġ għall-allima biex jaħdmu biex jalmu dwar dan is-suġġett u dan ma jsir fl-ebda sħajdu ta' taħriġ tagħhom. Għandhom jiġu koperti numru ta' suġġetti differenti Ewropej u jiġu adattati textbooks għall etajiet u jiġu konsidrati wkoll interessi tal-istudenti. Il-metodi użati fl iskejl għandhom jagħtu responsabilità l-istudenti biex jitalmu huma stess permezz ta' metodi interattivi u biex naraw kif l-Unjoni Ewropea hija relevanti għal ħajja tagħhom ta' kuljum apparti l-edukazzjoni formali il-talim formali u informali għam rwol importanti għall-iżvilupp ta' ruwoli soċjali Jina nishtiq nisħaq l-ħtieġa li narfu dawn il-kompetenzi fiħdan it-tal informali u anke l-bżon li noħolqu rabta aktar mill-viċin bejn il-tal informali informali u mhux formali. Anka fil-qasam tal-edukazzjoni u l-kultura għandna l-Erasmus Plus, Europe for Citizens u Creative Europe. Dawn jistgħu jiġu sfruttati biex jiġu promozzjoni tal-ħiliet lingwistiċi għajmin ta' kuxenza dwar kultura u li nifmu kulturi ta' xulxin. Għalek hemm bżonn ta' iktar appoġġ finanzjarju aktar aċċess għal mobilta opportunità ta' mobilta dawn huwa essenzjali biex dawn il-programmi kolom effetti pożittivi fuq il-parteċipanti u jkun hemm ukoll sens ta' ċittadinanza u parteċipazzjoni. F'dan il-kuntest jiena nixtieq nilqa il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni tal-2016 l-implementazzjoni ta' Erasmus Plus programm Erasmus Plus u l-impenji li qegħdin jittieħdu għal azzjonijiet konkreti wara deklarazzjonijiet ta' Pariġi, mod partikolari dawk li huma mirati biex iżidu l-impatt ta' Erasmus biex ikun hemm iktar ċittadinanza attiva, inklużjoni soċjali u solidarjetà inkluż appoġġ għall organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili fl-irwol essenzjali tagħhom għall edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza. Apparti minn hekk pjattaformi bħal e-twinning, il-School Education Gateway, u it-talim għall-adulti jista' jiġi użat għal proġetti u materjal edukattiv dwar l-Unjoni Ewropea dwar l-Unjoni Ewropea. Platforms virtuali bħal Teachers Corner joffru materjal għal etajiet differenti dwar x'tagħmel l-Unjoni Ewropea kif taħdem u kif dan jista' jiġi żviluppat biex ikun hemm iktar aċċess għal informazzjoni relevanti u aġġornata anke għat-tagħlim networks eżistenti Ewropej jipromovu talim dwar l-Unjoni Ewropeja fuq livelli differenti. Dan għandu jiġi mejjun kemm jista' jkun. Għandu jkun hemm ukoll aħjar prassi, skampi tal-aħjar prassi f'dawn in-networks. Dan huwa l-aħjar mod kif tistgħu nindirizzaw it-talim tal-Unjoni Ewropea fl-iskejjel anke bbażi ta' skambju ta' opinjonijiet li kellna mal kummissjoni u partit interessati fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ fuq il-workshop li għamilna fuq il-talim l-Unjoni Ewropea u l-Iskejjer. Grazzi ta' sew nixtieq ukoll nisma' l-opinjonijiet ta' membri oħra. Davvero, perché questa una mi sembra li Grazzi ta' sew. Jidher li din hija preżentazzjoni tajba ħafna u ambizzjuża. Ambizzjuża kemm suppost. Naħseb li dan huwa suġġett importanti ħafna, interessanti u li jista' ikollu ukoll xejrid differenti bħal demokrazija, dialogu interkulturali, kulturali aktar għalfin dwar ċittadinanza. għallek hija sfida kbira għalina. Jena kontent għalek li jena din il-passjoni u koll. Nati, il-mikrofonu li l-kollegi li talbu jitkellmu mod partikolari li shadows Nibdew Nibdew eh, bil-kollega Maura imbat oħrajn. Grazzi ħafna xtaqt nfakkarkom u nibda dan l-intervent qasir. Nfakkarkom fil-klim ta' Jean Monnet illi kien jirreferi għal dokument fej kien jappreżenta l-opinjoni tiegħu kun jgħid aħna maħniex din naqdu l-pajjiż, iżda din naqdu in-nies fil-pajjiżi u din hija xi ħaġa importanti għalhekk hija kontribuzzjoni importanti għal mod ta' kif nistgħu niżviluppaw il-karattri u l-edukazzjoni tan-nies u u pontijiet li jmorru lil mill-identità tal-pajjiżi u tal-Stat membru. Il-programmi tal-edukazzjoni u Ehm, iżvilupp personali huwa lan ewlieni. Jekk aħna nibbażaw fuq e, l-idea ewlenija li hija bbażata fuq il mezzoloġija kif ukoll fuq il-livell intellettwali, jiena naħseb li m'għandniex nistennew iktar, hemm bżonn urġenti illi aħna ikonna aktar informazzjoni fuq ċadda dinanza Ewropea minħabba li l-Ewropa qiegħda taffaċċa bħalissa ħafna sfidi verament diffiċli f'din f'dan iż-żmien li qegħdin ngħixu u hemm ħafna verament nies populisti u nazzjonalisti li qegħdin jippreżentaw viżjoni li hija bbażata u għandha l-eruq f'interessi propji biss u imorru kontra l-Ewropa u anka jipoġġu fid-dubju anka leġitimità tagħhom stess mhux biss tal-Ewropa huma jixtiequ Aħna nixtiequ fil-fatt l-Ewropa ssir attur internazzjonali għal din ir-raġuni l-Unjoni Ewropea għandha jkollha rwol importanti ħafna fil-kurrikulu tal-skejjel u fl-iżvilupp ta' dan il-kurrikulum u fil-fatt il-, l-tarif fuq l-Ewropa għandu jiġi mallem mill-edukazzjoni primarja. Jiena na nixtieq ringrazzja ħafna għal din l-informazzjoni li aħna rċivejna għal perspettiva tas sur Davici, ma nafx jekk kuxet nimpronunċa kun jomu tajjeb, grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tal-pozizjoni u tal-rapport tiegħu li kien interessanti ħafna. U grazzi wkoll tal-ambizzjoni illi huwa rabat mal l-iżvilupp tal-dan il-kurrikulum. il kurrikulum Importanti ħafna illi aħna ikonna dan il-puntat luq ġdid ħalli nalmu l-Unjoni tal-jim fuq l-Unjoni Ewropea fl-iskejjer. Id-dimensjoni Ewropea tal-edukazzjoni hija fil-politika fil-agenda politika tal-Unjoni Ewropea għal ħafna snin u jiena naħseb li fiħdan dan il-kumitat aħna nistgħu nibdew verament politika Ewropea ta' ċittadinanza Ewropea li tista' tgħin lill-iskejjel kif ukoll l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni u żvilupp intellettwali tal-Unjoni Ewropea. Kulħadd għandu jkun jaffiktar fuq il-proċess ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Id-drittijiet li huma magħrufa mit-trattati u mill-Karta Drittijiet tal-Bniedem li għall-Ewropa huma valuri komuni għal ħafna miljuni ta' ċittadini. Ringrazzjakom. Grazie. Grazie ħafna. Il-kollega Lear. Grazzi, President. Eh, mela, se niprova jena, dejjem niprova nikopera f'dan il-komitat, eh, dejjem niprova nara l-valur miżjut, imma ma nafx jena il-dubi fuq il-valur ta' dawn u il-fat li qed laqgħu l-euroxettuġiżmu ma' xenofobija u n-nazzjonaliżmu estrem. Xettiċiżmu dwar xi attivitajiet tal-Unjoni Ewropea bi bażi soda permessa u l-fatt li jena smajt li uh, annalmu dwar l-Unjoni Ewropeja l-iskejjel Eh, dan huwa l-periklu tal-rapport. U għanna nilqaw eh, ġifir li nal dwar l-Unjoni Ewropea anka l-aspetti negattivi, il-propaganda dwar kemmu tajab dan il-proġett ma nilqawix asmajt ħafna dwar il-proġett politiku, dwar xettoċizmu, dwar hija xi ħaġa ħażina u li għandna nalmu nies ma jkunux xettiċi imma dan għate jolqot id-drittijiet tagħhom demokratiċi bħala ċittadini Ewropej. Għandi dubi dwar dan il-kunċett li iktar ma jitalmu id-nies dwar l-Unjoni Ewropea iktar mu se jasbu mod tajjeb dwar l-Unjoni Ewropea l-unikun raġuni għalfejn hemm xettoċiżmu u minħabba l-fat li eh, nis mux jitalmu l-aspetti pozittivi u Ma stax l-Unjoni Ewropea li tolqot il-kurrikula tal-edukazzjoni tal-Istati membri individwali. L-Istati membri għandhom ikollhom l-edukazzjoni ċivika dan għad jiġi mal fir-Renju Unit u żewġ partiti politiċi l-prinċipali qed jisħu fuq dan. U dwar ċandhom ikunu il-kteb tal-iskola fil-kontinent, ma stax nifhem. Iva, nilqa l-opportunitajiet tal-Istati membri differenti li jaqsmu l-aħjar pratiċi bejnietom imma fil-fema tiegħek dak li qed nisma' jiena ma jirrappreżentax il-aħjar pratika u eh, ċertament ta' ċittadini Ewropej u jiena allarmat dwar il-kommenti fuq Erasmus Plus, għax Erasmus Plus huwa proġett li jiena meta jiena ikolli burdata tajba nuża bħala raġuni l l-arrini tandom jibqgħu fl-Unjoni Ewropea u proġett pożittiv u kulħadd jaqbel li jagħti l-valur miżjud ma jekk ħanbidlu dawn l-affarijiet f'dan li qed nisġirxi hawnhekk ħassir raġuni il-għala għandna nitilqu mhux nibqgħu ġol-Unjoni Ewropea u nix inkun naf għalfejn hemm dan il-kunċett li forma ta' nazzjonaliżmu huwa ħażin u forma oħra ta' nazzjonaliżmu huwa tajjeb, jiġifieri donna ħażin li inti tkun nazzjonalista x'temm il-pajjiżek, imma ħaġa waħda tajba li tista' taqbel ma' entità għatta Illa la nazjonalizmu partikolari wa tajjeb u iħor ħazin u x'nistgħu ngħidu dwar il-bqija tad-dinja u għawajje għalfejn ma nistgħux xinħarsu lejn il-bqija tad-dinja. Il-kompetenza tal-edukazzjoni, linja, mux ġifiri, ħamra ġifiri mux ġifiri ma taqax taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea, mux aċċettabli li nimpoġġu dak li għanna unnek f'xi tip ta' regolamenti jew liġi u din xi ħaġa li r-Renju Unit mhux ħajamel xorta waħda. Grazzi. Grazzi anche per questa considerazione. Grazzi ħafna għal dawn il-kommenti kollega Maragall. Sì, grazie Presidenta. Um, ehm, a ver, yo creo que hemos de saber aprovechar. Grazzi naħseb li rridu nieħdu vantaġġ mill-opportunità li qed joffrilna s-Sur Draghi permezz ta' preżentazzjoni tar-rapport tiegħu. Jiena nixtieq illi fil fat għandna naslu għal din ir-riflessjoni illi naqbel maħħa skużani traduzzjoni mhux qed toħroġ. M'hemmx traduzzjoni mill-Ispanjol? Ok? Ok, Sorry. Decía pues que... Kontet nejt li għanna nieħdu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni tal-preżentazzjoni u għanna fil-fatt nieħdu vantaġġ mill riflessjonijiet pożittivi li qed jippreżentalna. Xi ħaġa li aħna lkoll naqblu maħħa li l-aħjar invenzjoni tal-Ewropa u l-proġett Erasmus mhux biss minħabba illi din miex eh, liġi u ma kellix tkun approvata u implementata mill-parlamenti nazzjonali u laqqas ma kella bżon investiment enormi tal-rizorsi Ewropej. Dan huwa proġett modest pjuttost relativament Ewropew. Iżda għandu effett verament inkredibbli. Naseb li din l-ewwel lezzjoni rridu nitalmu minn dan kollu. Iżda parti minn hekk rridu naraw li dawn huma zaza Ewropej. Il-nepotijiet tal-ħbib tiegħi, il-nepotijiet tiegħi stess, għada pitada, ħajkomplu jħossuhom Ewropej mingħajr il-ħtieġa ta' ħafna liġijiet u ħafna affarijiet li huma verament fittizji li ħerġi minn dal-Parlament Ewropew. U aħna nafu li l-konċett ta' ċittadinanza Ewropea jiżisti, iżda ma konniex kapaċi li niżviluppaw il-konċett fuq livell legali, politiku istituzzjonali ta' ċittadinanza Ewropea. Jiena naħseb li dan huwa nuqqas kbir minnaħan tagħna. Aperti minn hekk irridu wkoll inqisu l-problemi u l-isfidi li aħna ma konniex kapaċi nelbu. M'għandniex kostituzzjoni u koll li um, ila aktar minn 10 snin u aħna provajna neħbew ukoll wara trattati sabiex niddefendu rwieħna minn flok ma nippruvaw niksbu affarijiet fuq livell Ewropew. Jiena naħseb illi l-edukazzjoni Ewropea u l-Ewropa għandha taffaċċa l-istorja Ewropea. U naħseb illi hemm bżonn ta' propesti konkreti, kien hemm ħafna proposti konkreti, iżda l-Ewropa għandha tiddeċidi darba l dejjem li ħat affaċċa il-kwistjoni ta' kif ħadd ispjega il-kunċett Ewropew ħalli nispjegaw xi ħaġa illi fil-fatt tista' tkun malma fl-iskejjel Ewropej bħala l-istorja Ewropea. Aħna ma nistgħux eh, biss nipritkaw l-istejjer tal dawk li rebħu fuq dawk li kienu ktar dajfa jew iċ-ċentru Ewropew li rebaħ kontra dawk li kienu estremisti għanda tkun storja li tirrakkonta l-istejjer tagħna, l-istejjer tal-gwerer li kienu verament tal-biża, il dizastri li kellna nelbu is-seklu 20 u il- il-bicċa li jassiħa li kienet għaddeja f'dak is-seklu, iżda rridu nispjegaw b'tani mod li l-istudenti fil-fatt jifmuh bħala tama iktar għal proġetti tal-ġejjieni. Ħaġa oħra sabiex intemm il-diskors tijaj. L-Europa inkollu eh, tidbatunna messagġi importanti fuq dan il-qasam. Per eżempju, il-kas tal-Greċja fejn it-talba minna taħom li l-Europa tkompli teżisti. Minkejja il-sentimenti kontra l-Europa li għadda kem smajna u koll din hija problema kbira u għapart minn għandna l-problema tal-immigrazzjoni li hija talba espliċita li tgħid li aħna għandna bżonn l-Ewropa li teżisti bħala Ewropa li ġipruħa bħala Ewropa u mhux biss li tiġbor il-pajjiżi differenti flimkien. Jiena naħseb li din il-ħtieġa li hija viżibbli ħafna u li vera din nħossuha hemm bżonn li aħna issa nibdluha f'valuri valuri li għam li tfal fl-iskejjel tagħna, fl-universitajiet tagħna u jkunu parti ewlenija mis-sistema edukattiva tagħna. U jina naħseb li verament dan huwa rapport tajjeb tiegħek ta' Sur Daviġi u naħseb li hemm bżonn li nisqu ħafna iktar fuq il-punti li ressaqt inti biktar ambizzjoni. Grazzi ħafna. Grazie. Prezzu molto questa riflessione che apre. Grazie ħafna għal dawn il-kommenti. U ehm, kollega Malinov u bat Diakoni u ġama Kitkatis, Julie Ward u laħar persuna bat nal. U dan il-punt Iva, nella dan u għal-bidu ta' debattitu ovvjament dan għamma xaj jisbicċa aswar l-adozzjoni ta' rapport tagħna. Id-diffikultà hija li rridu nippruvaw nagħmlu distinzjoni bejn dak li nixtiequ għall-Ewropa u dak li nixti u b'mod ġenerali għal-futur Ewropew u x'nistgħu nagħmlu fl-iskejjel dinha xi ħaġa vera differenti. Għalhekk mela jekk nibdew bli nħarsu l-idea ta' dan ir-rapport għax kien hemm id-dubji li ntefgħu u aħna se jkollna problemi biex nispjegaw għalfejn għax kif tistgħu taraw dan il-kumitat mhux laqsek ovvja l-ħaġa L-ewwel qabel kollox hemm prinċipju ġenerali li nistgħu aħna niskopru kull meta kien ikun hemm komunità politika organizzata dan huwa prinċipju ġenerali li l-ebda reġim politiku jew unjoni ma jistgħu jevitawha u dan huwa dritt fundamentali għall-Unjoni Ewropea sabiex tressa l ġifiri dan il-punt dwar li tal-lem dwar l-Unjoni fl-iskel. U dina mm, kwestjoni li l-Unjoni tipprova tikkonvinċi l-membri ġifir dan il-każ ċittadini li hija Unjoni politika ġusta li tagħmel sensu sabiex tipprova teduka ċittadini tagħha jew il-membri fuq ehm, rispett u sabiex jagħtu valur lil din l-Unjoni għax jekk le l-Unjoni kull tip ta' Unjoni inkluż l-Unjoni Ewropea mhux se jagħmel sens. M'għandux jeżisti jekk mhux ħajkollu rrieda jipprova huwa jirbaħ l-approvazzjoni tal-membri ġifiri f'dan il-każ iċ-ċittadini l-istati membri għalhekk għandna dritt li noffru dan ir-rapport fuq inizjattiva propja dwar li nalmu dwar l-Unjoni Ewropea fl-iskejjel. Għana dejjem naddu ħana l-ebda unjoni ma tista tissisti mingħajr dana x'istgħu nagħmlu għam l żar Għax nassumi jiena li approċċ ħażin jista' ġiel l-żgħażagħ jitbedu mill-Unjoni Ewropea jew għamlu l-Unjoni iktar astratta milli rridu nżommu u demajnejna li dejjem se jkun hemm mowġa b'saqħitha fost il-pubbliku kontra l-Unjoni Ewropea kontra l-eżistenza ta' din l-Unjoni. Ħaġa wada u għalek diffiċli konna skema universali għanna norbtu l-valur tal-Unjoni ma l-istorja tal-pajis, tal-pajis individuali. Jena nemmen li kull stat membru jista jizviluppa metodoloġija u approċ li jista juri li minn punt ta' vista storiku il- L-approċċ eh, tal-Unjoni Ewropea ħaġa tajba nista u kol naħseb dwar approċċ għall istati kollha li kienu taħt l-Unjoni Sovjetika. Hemm valur miżjuta x'aħna nafu x'kienet l-Unjoni għalina bejn l-1945 u l-1989. dinha mhux il-każ għal kull stat membru huma l 10 stati membri dan huwa punt validu. It-tieni punt għanna nisqu għanna mux fuq kif taħdem l-Unjoni din ġifri għaxemmek nkunu nkunu għat nkunu wis tekniċi jiena professur ta' xjenza politika naf kif għandi nallem dan il-punt l-studenti ma l-unika konnessjoni diretta li għanna ma nis u għadwar eh, id-drittijiet u l-libertajiet għalhekk għani għafaw għax li le ħajkolli bżonn nitkellem dwar l-affarijiet l-oħra ma jiena nemmen li konnessjoni speċifika mal-istorja mhux qed ngħidu li kull pajjiż għandu bl opinjonijiet tiegħu Nejn jew tliet idejat ġenerali dwar l-Ewropa fl-Ewropa tal-Punent hemm xi pajjiżi li għandhom xi punti speċifiċi li u jagħmlu ħafna minnhom u l-opinjoni pubblika taqbel ma dawn u xaġa li speċjalment għazzaza ħiġitijiet u l-libertà li jispjegaw għax huma jgħixu fl-Ewropa, jitwildu fl-Ewropa, se jitsoċalizza fl-Ewropa u m'għandhomx huma idea dwar l-alternativa per ġittijiet u l-libertajiet nistgħu nispjegaw raġuni għall-eżistenza u mbagħad nagħtuhom alternativa mhux biex nbeżżawhom imma sabiex għam jazbu. X'kienet tfisser li ngħixu aħna f'pajjiż bħal tiegħek mingħajr ma inti tkun membru tal-Unjoni. Li ma drittijiet u libertajiet jistgħu jiġu mħarsa. Jena dejjem qed nitkellem mill-esperjenza tiegħi personali ta' spiss ġol-Bulgarija eh, nżur l-iskejjel u nara x'inhi reazzjoni tal-istudenti l-istorja u l-libertajiet tagħhom. Ovvjament hemm affarijiet oħra imma dejjem nipprova ninkemm nissa. Grazzi ħafna l-kontribuzzjoni tiegħek, interessanti ħafna naħseb li dan huwa rapport vera interessanti attwali peress li l-ħin qed jafas nixtieq nitlob lill kellima li missa biex jitkellmu għal żewġ minuti biss. Kollega Drokonu, Dramatikatis, Word u mbagħad il-kelim ta' l-aħħar. Grazzi ħafna. Ma nafxina kemm l-interpreti ħajr nexxilhom ilaħqu ma dak li se ngħid jiena, imma f'pajjiżi aħna ngħidu li forsi kienet ġlida l-paċi imma kulħadd miet. Mela, għalfejn qed ngħidilkom hekk. jekk aħna se nippruvaw ndirizza affarijiet pal pereżempju it tisin tad-dinja, xorta waħda id-dinja tisħon, pereżempju l-ġlida kontra l-korruzzjoni f'pajjiżi iktar ma niġġieldu kontra l-korruzzjoni iktar peress il-korruzzjoni. Wis nibżajjena li nis eh, qed isommu dan għaddej peress li mhux ħajkollhom iktar nisrivu ta' għolijom u ħajispiċaw minna xol jekk inti ma tistax mela tkompli titkellem you kontra l-Europa, kif umbat seġi għalli nis jivvotaw dan u strument vera importanti. Danna se jipermettina neżaminaw u nistudjaw kunċetti bażiċi. U li nħarsu raġunijiet tal-Ewropa, l-valuri, l-idejati storiċi, ġeografiċi, intellettwali. Għalek, fost il-politiċi differenti li jibħu l-voti bi dan id-diskors euroxettiku eh, ma nafx jiena xem ħafna suċċess fir-Renju Unit. Imma mill-banda l-oħra U fil-fatt dan huwa lan uniku ta' l-Ewropa u hija taħlita ta' ħafna inter eh, interkambju kulturali U allura għalhekk għandna dan l spazju Ewropej li għad ħafna kulturi differenti flimkien. U jiena nittama li t-tfal ħajibqgħu jittamaw li l-Ewropa tista' toffrihom opportunità u mhix teddida. Εγώ θα προσπαθήσω να jme polisi, domus κυρία Πρόεδρε, γιατί... Grazie, ħafna, grazie, President. ħafna drabi niddiskutu dwar dawn il-punti ma' xorta waħda hemm ħafna u wkoll li smajna minn dawk li kollha li rebħu l-Premju Karlo Manju. Aħna nafu li f'dawn l-aħħar snin ftit snin l-Ewropa għaddiet eh, minn kriżi triplu. Mela kriżi ekonomiku finanzjarja. Ekonomika u finanzjarja mbagħad it-tieni net il-fat li issa t-nġu medda mit-terrorizmu mbagħad tillet traġedja l kussjoni tal-migrazzjoni. Għalhekk. Mela tweġiba hija diffiċli. L-edukazzjoni, l-kultura, taħriċ, dawn dejjem huma importanti fis-soluzzjoni. Il-kollega tagħna Draghi ta' vera stampa realistika. U permezz eh, ta' l-edukazzjoni, l-kultura diġa nistaw nifmu kem dan huwa importanti aħna nafu li xi tipi differenti ta' edukazzjoni skoraġixxu l-istudenti u għalhekk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 pala segwitu għal-kollega tijaj. Ġifiri, vera nasab li eh, vera kienet esperienza sabiħa dita dal-ħodu mażazakam. L-istati membri l-Unjoni Ewropea eh, eh, taż-żgħażagħ irridu nagħtuhom l-aħjar odda possibbli sabiex jispiraw l-identitajiet tagħhom mir-relazzjonijiet mal-persuni fi pajizi tagħhom fi pajizi ġirien u fid-dinja globali wkoll. U wara li jahdimt fl-edukazzjoni speċjalment fil-edukazzjoni informali ma' żgħażagħ għal dawn l-aħħar 30 sena Jena naħseb li dak li jaħtieġu il-persuni eżempji tal-aħjar pratika forsi li jistaw jazlu minnom jistaw jibidlu l-affarijiet iżidu magħhom. Jena naħseb li dana vera importanti. Kolli najt, Andrew, inti taf li dejjem e, spiċam dej meta il nies e, ta' din l-awla stess jħossuhom vera mux kontenti li għaddin parti mill-Europa. Jiena mir-Renju Unita eh, minna ċittadin lokali. Mill-majstral tal-Europa u xi ħaġa li jenna nħares fil-Parlament Ewropew u f'pajjiżi eh, stess vera jibid speċini li l-gvern tiegħi mhux se jagħti dritt persuna taħt 18-il sena il-vot fir Rumba għax aħna t-nelabu fil futur tagħhom mhux il-futur tiegħi, il-futur ta' fal tijaj in-nepotijiet, il-ħbib tagħhom.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 dwar eh, l-istituzzjonijiet eh, u imma irridu naraw kif ha nagħtu dawn lezzjonijiet fuq l-Unjoni Ewropea din hija priorità tal-istati membri l-Unjoni Ewropea ma tistax tiddetta kif għajġu eh, malma l-affarijiet le ma nistawx ngħidu hekk fil-Parlament Ewropew ġifri kif l-istati membri ħajjalmu l-tfal fl-iskejjel imma dak li nistgħu nagħmlu aħna aħna nistgħu nikkoordinaw. Aħna nistgħu nibgħatu sinjal u nistgħu ngħidu lil dak li qed nistennew li ħajamlu l-istati membri. Dawk minna li għaddejna minn mill-komuniżmu nuqqas ta' libertajiet. Aħna vera sensittivi dwar x'influenza ideoloġika u fl-iskejjel fir-Repubblika Ċeka proibit li nippreżentaw programmi politiċi. Għana ma nistawx namlu eh, kampani politiċi imma tfal irridu jitalmu dwar l-ideoloġija di xi ħaġa li trid issir għalhekk nista' nifhem jiena nifhem li l-iskejjel, l-iskejjel suppost irridu jgħalmu dwar l-Unjoni Ewropea imma fl-istess jien kemm eh, l-istudenti u l-allima rridu jħossu ruħam liberi biżiet sabiex jagħmlu jieħdu deċiżjonijiet dwar kif huma jħossu ruħam dwar l-Unjoni Ewropea. Jiena konvinta li iktar ma jafu dawna, iktar ma jitalmu iktar tkun aħjar ir-relazzjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea ma trid tkun id-deċiżjoni tagħha. Nixtieq nirringrazzja Sur Marinoski talli ta' din l-ispjega vera tajba dwar eh, kif ħatkun l-influenza qed nitkellmu dwar iktar studi mal-universitajiet u nista' nifhem jiena sar għal-Sur Lauro dwar u nifhem jiena wkoll dwar l-informazzjoni iva iktar ma nieħdu informazzjoni iktar ma situazzjoni tkun aħjar u iktar ma jitalmu iktar ma tkun aħjar relazzjoni tagħhom. Grazzi ħafna u issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-rappreżentanta tal-Kummissjoni Sophie Bernards. Contiamo sul, naturalmente sulla, su, U aħna tinserħu ovvjament fuq l-appoċċa tiegħek u taħdidiet vera pożittivi mal-Komissjoni Ewropea. Grazzi ħafna, grazzi President, nixtieq nirringrazzja sur Brekiċi għall-rapport tiegħu aħna tlabniq Hossem fi seminar sur Rakiċi u Iva kif smajna li netalmu dwar l-Unjoni Ewropea fl-iskeja li hija kwistjoni komplessa fiha ħafna dimensjoni differenti u li nanbu dwar mux biss l-istituzzjonijiet, il-demokrazija, ċittadit nansa kif nistaw nizviluppaw sens ta' persuna ta' tagħmel parti minn xi ħaġa u nitkellmu dwar varuri, fundaturi. Waqt id debattitu tal-lum aħna tallimna li kienet xi ħaġa ferm komplessa li kulħadd jista' jara l-affarijiet b'mod differenti ma rridu ninformaw iż-żgħażagħ tagħna dwar l-Ewropa ngħinuhom jagħmlu opinjoni jkollhom importanti importanti li jkollhom l-għodda sabiex jaqdu rwol fis-soċjetà tagħna ġiġ informati dwar il-kwistjonijiet irridu nħarġu u kollha li ma sabiex jappoġġawhom għalhekk missa. Nirringrazzja s-sur Dragici għal din l-informazzjoni li ta' u għasemma l-program Erasmus Plus u għasemma u koll pjattaformi differenti il-ġemellaċ elettroniku u koll dawna jippermettu li kunem skambju ta' idejat u li l-professuri u l-għalima tana jistu jadmu koll u nejnu għam sabiex jħarsu l-lin mill-frontira xinu għad frontiri xinu għaddej fil-pajizi l-oħra u sabiex iħarġu lilhom infushom sabiex fuq kif jistgħu jgħinu l-istudenti. Ġifieri hemm ħafna għodda differenti għall-iskejjel u qed nippjanaw li nkomplu niżviluppawhom ħalli bekk jista' jkollna dibattitu aħjar eh, dwar l-Ewropa b'informazzjoni itl. Grazzi ħafna, Sur Dragici, jekk joġbok. Thank you. Grazzi ħafna, grazzi lil dawk Kolla li attendejtu, li tkellimtu, dawk li tappoġġaw il-proġett. Għal dawk li le, ovvjament, intkom jistarkolkom l-opinjoni ta'kom personali. Nishtiq nir-ingrazzja s-sur Djako s-sur Dramatikat kis tal-li tkellmu dwar iż-żazax li kienu hawnhekk li huma xempju reali ta' solidarjetà Ewropea u qabel meta jiena tlaqt mir-Rumanija, ħrabt mir-Rumanija f-1989 jiena mart il-Greċja għalek xi kultant nitkellem bil grik ma' Sur Ġamenakis u mbagħad dwar ix-xettiċiżmu. Iva, fi żminijiet ta' Socrates, eh, Aristotle, Plato, dawna kienu eh, dawk eh, li kienu jazbu ħafna drabi ma dawk li jazbu ma jiddux azzjonijiet ma' dawk li ehm, huma xettiċi forsi għandhom jipoġġu bil-qeda x'imkien u ma jihdux azzjoni. Musa nejt, mwet nejt xej ħazin kontra persuna, nittama li jett tifem xinu għal messaċ li jett niprofa naddi. Punt numru 2, vera importanti li persuna li mish edukata jew ma tinforma xruħa, ma tafx xinu ma drittijiet tagħha jew tiegħu ġifieri jiena mill-mornaranza tar-Roma u um, U Iva, mħedax il-miljon persuna ma jemma jfux id-drittijiet. Meta għandek persuna edukata. E, faċli li tiġi manipolat. It-tielet ħaġa ġammune xi ħamsin sena ilu għal xaġa differenzi bejn id-differenzi u differenzi ġeografiċi hemm interess komuni. Ġifir ma nix nensew li l-iktar ħaġa importanti l-ħolma Ewropeja ta' Schumann, Robert Schumann u Ġammone. Eh, Monnet. Mbagħad l-aħħar punt vera importanti għalija li jekk ix-xittiċiżmu tant ikun b'saħħtu forsi qed ngħid forsi hawnhekk, jiġifieri jekk joġobkom ġiġu għalekawniex, ġifiri kull pajis rrit jisma l-mużika tijaw stess, u mux mandamx jisimaw li xi mużika xi pajis ieħor, forsi għandhom jiklu l-ikel tagħhom stess, biss mhux xi pizza minn ximkien ieħor, forsi għandhom jisfnu iż-żifna tagħhom stess U jekk aħna se jkollna l dawk li jazbu li aħna mhux qegħdin l-Ewropa jew li tanta aħna neqsin mill-politiki forsi għandhom jgħixu mhux fi-stat. Grazzi. Bene, kollega Rajci, lei sono sicura che il miglior relatore per Grazie ħafna, mela ħalli fidejk rapporter, inti li kont rapporter għal dan ir rapport daqshekk importanti. Inti fil-fatt qed eh, tirrappreżenta minorità importanti tar-Roma u l-mod ta' kif inti fil-fatt qiegħed taffaċċa dan is-suġġett ġifiri tal-im tal-Ewropa fl-iskejjel b'daqshekk determinazzjoni naħseb li hija vera xi ħaġa sabiħa speċjalment għal dawk li ma tantx iħosshom ċittadini Ewropej. Jiena nista' ngħidulkom ukoll u koll insaqsim sosja minnaħat tiegħi għalfejn kif għal il-kollega Malnof. Jena naħseb illi huwa importanti li aħna naffaċċaw il-kwistjonijiet li huma importanti ħafna l-Ewropa, l-valuri fundamentali, l-ħelsien, l-drittijiet fundamentali, iżda l-Ewropa tippromovi dejjem ċittadinanza attiva, ġifiri ċittadinanza li tista' tkun ċettika iżda attiva. Aħna rridu niftakru wkoll li iż-żaza u t-tfal ikollhom ċittadinanza doppja. Ħafna drabi tant ikunu illitterati fuq il-talim Ewropew illi din hija xi ħaġa verament gravi. U il-parteċipazzjoni baxxa ħafna taż-żaza fl-elezzjonijiet Ewropej xi ħaġa li titixbdilna l-attenzjoni u tiftilna jnejn din il-problema. Jina naħseb illi l-kollegi fil-fatt Kif qalu l-kollegi l-organizzazzjoni hija fidejn l-istati membri. Iżda, suġġerimenti, l-aħjar esperjenzi u skambju jista' jkun verament siwi minħabba li din tista' tgħin sabiex it-talim tal għallima ikun verament iktar Ewropew minħabba li dan huwa dmir u l-obbligu kif ukoll id-dritt tagħna. Grazzi ħafna li Shadow Rapporters li rapporter tal mota kif ħdimtu intom fuq dan ir-rapport fuq suġġett tant importanti. Issa nixtieq li ngħaddu għal punt li jmiss, punt importanti ħafna wkoll, illum għandna ħafna suġġetti interessanti fuq l-agenda dan huwa rapport ta' Sinjura Ward dwar il-promozzjoni tal-drittijiet fundamentali u it-talim interkultural din hija inizjattiva propja aħna diġa kellna laqa importanti settembru fis-7 ta' Deċembru ħajkonna il-laqa fil-kumitat u għandkom sassatejn ta' nar il-ġimgħa 23 ta' Ottubru sabiex eh, tibatu l-emendi ta'kom. Nħalli fidejk, Signora Julie Ward, sabiex tippreżenta dan rapport. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi wkoll is segretarjat u l-membri kolla illi enuni sabiex naħdem fuq dan il-punt. Nishti illi nfakkarkom illi dan il-rapport huwa fuq id-dialogu interkulturali, diversità kulturali, l-edukazzjoni, l-promozzjoni tal-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Ħantikom taqsira tal-rapport tiegħi. Dan huwa rapport illi huwa bażat fuq il-ftehim il ftehim il-intlaħa mill-Ministri wara l kif f'Pariġi huwa rapport li qed jiġbor flimkien l-isforzi kollha li aħna qegħdin nimplementaw sabiex niġildu kontra r-radikalizzazzjoni, r-razziżmu u marginalizzazzjoni u anka sabiex li promuvu opportunitajiet għal kulħadd. Dan rapport jidentifika opportunitajiet speċjalment ukoll brabta ma' ċertu sfidi u qed noħorġu b'ħafna rakkomandazzjonijiet konkreti li għandhom ikun implementati fuq kull livell ta' gvern lokali kif ukoll nazzjonali u l-Urfell Ewropew. U għedin nipromovu wkoll ċertu azzjonijiet fuq il-livell estern ħalli bekk narfu ir-wol uniku li l-kultura, it-talim inklusiv u ċittadinanza attiva jista' jkollhom sabiex aħna nibnu komunitajiet iktar ibbażati fuq il-koeżjoni u iktar ma' fil-ġejjini. L-approċċ tiegħi meta kont qed nikteb dan ir-rapport kien ibbażat fuq żewġ prinċipji. L-ewwel prinċipju kien l-importanza tal-fatt li aħna ngħidu storja dejjem rakkuntaw storja pożittiva fuq l-Ewropa. Illi tara fil-problemi u l-isfidi li qegħdin naffaċċjaw iżda fl-istess ħin dejjem tisħaq iktar fuq l-opportunitajiet tal-ġejjini u tippreżenta dialogu interkulturali bħala għodda għal soċjetà iktar inklusiva. U din kienet xi ħaġa din kienet idea li jiena ġiet nifmoħħi minħabba li kelli ħafna dialogi ma' ħafna komunitajiet differenti li jħossuhom medda, jħossuhom imbeżza, jħossuhom li l-istorja dominanti Ewropea teskludihom. U din raġuni huwa importanti ħafna li aħna minflok nirrakkuntaw din l-istorja pożittiva Ewropea u nibqaw pozittiva, nibqaw pozittiva minn kej għalfat li għaddin għaddejjem ħafna traġedji bħalissa rridu nibqaw pozittiva. Parti minn hekk it-tieni prinċipju kien l-approċ ta' integrazzjoni kemm huwa importanti issa li aħna qegħdin nħarsu li dan is-siġġel daqshekk importanti ma nifirdux l-ċatternanza attiva mill pereżempju id-dialogu interkulturali. Iżda naqdu kollox flimkien. Dawn huma kollha elementi li għandhom x'jaqsu ma' xulxin. U sissa ħna dak li provajna namlu għan niprovaw nkunu inklusivi kemm jista' jkun fil-ħidma tagħna u jiena ħdimt ma' ħafna rappreżentanti tas soċjetà ċivili, ma tal-NGOs ukoll u dawk in-nies kollha li huma attivi f'dan il-qasam u jiena nixtieq nerġa' ntenni dak li diġà qed din kienet xi ħaġa illi jiena kont naħdem fuqha anka qabel ma sirt membru ta' dan il-Parlament Ewropew. Jiena għadni f'kuntatt regolari ma' dawn in-nies li jaħdmu fuq dawn is-suġġetti ta' kuljum kważi il-tqajt ma' ħafna NGOs u ma' ħafna reprezentanti ta' soċjetajt ċivili hawnhekk fi Brussell fi Strasburgu u jiena komplejt b'dan id-dialogu konverzazzjoni mal-organizzazzjoni differenti anke fl-istati membri u fissat membru tijaj, jina nittama illi dan kollu jinħas fil-rapport minħabba illi verament tkellimt ma' ħafna nies illi t-esperienzaw problemi fil-realta u għallura proponejna wkoll soluzzjonijiet reali. Il-tajna wkoll ma' rappresentanti tal-Kummissjoni fil konsil u anka ma' rappresentanti tal-Aġenzija tal-Drittijiet Fundamentali fl-Ewropa u jiena kontenta ħafna illi l-Presidenza tal-Lussemburgu fil-fatt deċidew illi organizzaw konferenza propju fuq dan is-suġġett u jiena ħadem ma' ħafna nies li kienet jaħdmu fuq bażi volontarja li attendew din il-konferenza u b'dan il-mod aħna nistgħu dejjem niksbu iktar kooperazzjoni f'dak l-industrija sam teħita deċiżjonijiet fil-ħidma tagħna. Jiena nixtaqti li ninkludi shadow rapporters sakemm jista' jkun aħna kellna l-ewwel laqa bejn shadow rapporters ħalli nagħmlu skambju ta' opinjonijiet u dalwaqt ħajkollna laqa oħra naħseb wara din il-laqa ma ta' għadni minħabba li għadni irrit nattendi votazzjoni f'kumitat ieħor iżda għana ħan komplu b'dan ix-xogħol produttiv ħafna, xogħol bbażat fuq eh, kooperazzjoni bejnietna u xi ħaġa li jiena nixtieq inżid permezz tal-emendi kienet li aħna għandna ċertu spazju limitat hemm limitazzjoni anke tal-ammont ta' kliem li nistgħu nużaw sabiex noħorġu rapport bħal dan iżda jiena xorta waħda xtaqt inkopri u ninkludi l-iktar elementi ewlenin. Xtaqt ninkludi diversità fl-iskejjel, l-enfasi fuq ir-wol tal-mobilità, il-talim formali u informali, perspettiva tal-agenda, l-użu tal-wirt storiku fl-istorja, mhux biss biex nifirdu l-nies, iżda biex naqdu lil kulħadd fl-imkien. Il-attitudni tal- l-attitudni wkoll tal-minoritajiet u tal-immigranti. għallibbek aħna nkun nistgħu nelbu l-istereotipi u l-preġudizzi. Din hija problema illi tikkonċerna kemm dawk li huma fil-maġġoranza u dawk li huma fil-minoranza. Aperti minn hekk nixtieq insemmi b'mod speċjali wkoll nies b'diżabilità, iġlida kontra il-bullying, speċjalment is-cyberbullying, u bżonn li aħna nisfruttaw bissieħ il-programmi li għandna bħalissa hemm xalfejn nerġgħu nivventaw programmi ġodda minħabba li diġà għandna bosta programmi illi daħlu fis u nistgħu nużaw jiena qed nistenna bil-ħerqa li nisma' l-kontribuzzjonijiet minħabba tal-kollegi u nittama li noħorġu rapport qawwi minnaħa tal-Parlament Ewropew li jista' jgħin il-Ministri tal-Edukazzjoni fl-Istati Membri sabiex ifasslu aħjar il-politika tal-edukazzjoni fl-Istati Membri u joħorġu bi proġetti li jistgħu jgħinuna f'dan il-an. Jina kifettilkom ħajkolli mur nivvota fil-Kumitat Reġi, ħanibqa għek sabiex nisma l-kommenti ta'kom sa' kem nista, iżda ħajkolli noħroġ eh, fċertu ħin. Grazzi ħafna ġuli, jena fil-fatt aħna u koll rridu naġġu minħabba illi fil-daxu nofsu koll għanna punti jħor. Nishti illi nisti dan l-shadow reporter sabiex jitkellmu, ħanti kom bis minuta kull wieħed. Għanna l-Mawra u s-Sur Maragal li huma xadow rapporters, mbagħad għandna Nekov, Grammatika Kis, nibdew Borvej. Grazzi ħafna, nirringrazzjakom ħafna, l-ewwel nett grazzi tax-xogħol kollu li għamiltu grazzi għal tiltuni l-opportunità li nitkellem anke dwar dan ir-rapport. Jiena naħseb illi dan huwa rapport illi huwa bbażat fuq xewqa pożittiva u tajba. Ħanitkellem sa Blungeris, jek permettuli. Huwa importanti li ngħidu illi aħna bdejna dan ix-xogħol flimkien hekk kif qalu l-kollegi din hija laqa qasira li mhix daqshekk formali iżda ħajkollna aktar laqat iktar formali organizzati fuq fuq dan is-suġġett bejn ix-shadow rapporters. Nixtieq ukoll nitkellem fuq dak illi nishtiq inbiddel jiena fil-rapport. U importanti li il-punt numru 7 fuq trattat tal Lisbona ikun il-bazi legali għal dialogu interkulturali. Il-punt 17, anzi skużawni, mux il-punt numru 7 ta' trattat ta' Lisbona jatina bazi differenti għal mod ta' kif aħna nħarsu lej l-izviluppi legali, iżda dan mux liktar punt importanti. Meta aħna nitkellmu fuq il-prevenzjoni tal-radikalizzazzjoni, tal-idejat estremisti u promozzjoni tagħhom, din hija xaġa importanti ħafna, iżda importanti ħafna wkoll li nażlu l-aħjar għodda li jistgħu jgħinuna sabiex nagħmlu din it-tip ta' ehm, ġlida. Um, aħna nabżon li naħdmu ma' partijiet interessati, mhux nistgħux nserħu biss fuq l-istat, il-problemi etniċi ma jistax isolvihom biss l-istat, hemm bżonn li naħdmu l ngos U aħna semmejna fil-qosor ukoll ir-rwol tal-familji. L-ebda gvern ma seta jibdel il-familja u juhu posta, maħabba l-familja għandha rwol importanti ħafna. Hemm bżonn li jkun hemm referenza għal dan fid-dokument għal dan ir-rapport u għandna bażi legali sabiex nagħmlu dan. Kwestjoni tal-immigrazzjoni. Nixtieq illi insem xi ftit punti ewlenin jekk li Jiena naħseb illi ir-rwol tal-knejjes u koll irrit jissemma, aħna nafu li l-Ewropa għandha ħafna regolamenti fuq ir-rabta u relazzjoni ta' bej l-Istat u l-Knisja. Iżda aħna irridu nsibu xi tip ta' formulazzjoni ħalli nfasslu rapporti li ma jifridnix iżda aħna irridu naraw li dejjem nistabilixru l-valuri fundamentali importanti dan kollu minħabba li rridu nifmu iktar lill-immigranti. Irridu wkoll nifmu x'inhu rwol tar-reliġjon fil-kuntest tal-valuri Ewropej u s-soċjetajiet tagħna. Jiena dan ir-rapport analizzajtu b'mod dettaljat ħafna jidispeċini li kelli biss 3 minuti sabiex nitkellem iżda l qoddim naħseb żgula ħajkolli iktar okkażjon sabiex nitkellem fuq dan ir-rapport. Is-Sur Mawra, grazzi ħafna Signora President, minħabba li ma tanċandiħi ħin ħan nitkellem fil-qossor. Jiena nxnejt li dan ir-rapport li ħana niddiskutu huwa rapport verament ambizzjuż fuq dawn is-suġġetti qiegħed imiss u jitkellem fuq ħafna suġġetti li aħna tkellimna fuq dan eh, fiħdan dan il-komitat kif ukoll fil laqata tal-Shadow Reporters u verament nixtieq ningrazzja il-ħidma li saret minħa tar-rapporter U fil-fat aħna saqna ħafna fuq l-importanza ta' dimensjoni esterna kulturali u fuq l-importanza ta' dialogu interkulturali u minna referenza u kolla l-opinjoni li fil-fat kienet approvata minna ħat l-Kommissjoni dan l-aħħar minna ħat l-Kumitat anzi u naħseb illi nista nikritika daqsxejn b'mod pozittiv dan ir-rapport. Jiena kieku nippreferi u ngħid li minflok nitkellmu biss fuq l-idejat irridu ngħaddu issa sabiex nwasslu suġġerimenti iktar konkreti. U eh, per eżempju, il-tiġa li konna rappresentant Ewropew fuq livell estern li kun responsabli għal koordinazzjoni u promozzjoni tal-programmi interkulturali. Illi konna ir-rabta eh, interkulturali permezz tal-mobilta anka fuq livell soċjali li konna wkoll il-ġabra ta' proġetti soċjali u kulturali, proġetti ta' investigazzjoni, proġetti li jaqdu l-artisti u koll n-nis kreativi li rridu naħdmu iktar sabiex u koll naħdmu mal-UNESCO fuq il-pressjonijiet kulturali bilan li aħna ninkludu kapitli ġodda u kol fuq il-mekanizmi ta' diversità fil-kas ta' krizi umanitarja u aħna nixtiequ li konna wkoll krizi nil nelbu l-krizi universali u irridu nifmu wkoll permezz ta' rispett reċiproku l kulturi differenti. Jina fena nishtenejt proset rapporter għal dan il-rapport nħabba li għu rapport ambizju safna nittama nkun nistaw nimplementaw u jkun nistaw nadottaw. Issir marra għal un-bazzina vilde. Iva, għan fil-qossor jina u koll aħna għadna kem temmejna it-ħejjija ta' ċertu emendi li nxtiqu nresqu dan il-rapport. Il-kol kem aħna fil-fat favur dan il-rapport, aħna ma nixtiqux nibdlu il-kontenut ta' dan il-rapport, iżda xtaqna li forsi namluħ iktar konkret, jew namlu ċertu punti iktar ambizjużi mill-li huma nfassla bħalissa. Jiena nixtieq illi namel ftit proposti iktar konkreti, jiena naħseb illi semmejna ħafna affarijiet, issa ħafna drabi ma nkunux kapaċi li nimplementaw dan kollu, għannet il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali Ewropej. dina xaħġa xi ħaġa li eh, se nsemmuha bosta drabi, issa naħseb ukoll illi ir-regolità ta' responsabilta konġunta sistemi eh, burokratiċi tagħna u l-mezzi tal-komunikazzjoni hemm bżonn li aħna nikkonkretizzaw il-wol ta' mezzi ta' komunikazzjoni. U bl-istess mod jiena naħseb li diversità ta' bejn is-soċjetajiet tagħna għandha tkun preżenti anke fil-mezzi ta' komunikazzjoni. Il-kwestjoni tal-edukazzjoni huwa strument importanti ħafna sabiex aħna narfu il-multikulturalizmu U apparti minn hekk kwistjoni konkreta ħafna li għandha x'taqsam mal l-applikazzjoni vinkolanti tal-liġijiet u tal-standards Ewropej ta' kontra diskriminazzjoni. Il-ħidma kontra diskriminazzjoni huwa importanti ħafna għas-soċjetajiet tagħna u fil-fatt aħna rridu ndaħlu l-applikazzjoni tal-liġijiet tagħna f'rakkomandazzjonijiet u programmi Ewropej oħrajn. Jiena nixtieq ngħid li dak li kont qed ngħidu dak li nista' nibqa' ngħid li hemm bżonn li jkollna eh, dan il-qasam Ewropew ħalli nkomplu nżidu u nwessaw dan il-kunċett tal-Erasmus għal professuri u għall-allima naħseb illi naraw illi kunem anka iktar ftuħ fuq livell primarju u sekondarju għalla l-lima li jaħdmu f'dawn l-iskejjel li nkunu nistgħu verament nikkontribwixxu ħafna iktar permezz dan tip ta' skambji ħafna iktar mill leġislazzjoni ġdida pereżempju. Grazzi ħafna, Sinja Vildi. Grazzi jiena dwar dan ir-rapport nixtieq ngħid illi anka jekk ħolma issir daqqa waħda ħolma kera, jiena naħseb illi Għanna naraw illi konna dan is-sens ta' realizmu. Il-multikulturalizmu jgħat jappella l pajizi sabiex ikollhom dan l-approċċ iktar multikulturali. Issa sfortunatament f'ħafna pajjiżi dan l-approċċ għadu teorija biss, mhux prattika. It-terrorizmu li laqat ħafna pajjiżi Ewropej fil-fatt jurina illi aħna l-koll ħatja ta' din ir-radikalizzazzjoni u n nis li għadin fil-maġġoranza issa ħajsiru fil-minoranza minħabba importanti li l-deċiżjoni ta' parti minn hekk. Hemm ċertu nies illi fil-fatt Ewropej li qed ikunu diskriminati dawn huma nies li għandhom ikunu fil-pożizzjoni illi jitkellmu jisemmu jsemmu leħinhom fuq il-problema tal-immigrazzjoni, per eżempju, ma nistawx nippermettu illi dawk l-Ewropej li għandhom sens ta' realtà u li jixtiequ jibnu jkomplu jkebsu din id-dinja reali għandhom jena spazju. Grazzi sa jina nixtieq illi nisma li dawk li mhuwiex mhumiex shadow rapporters Surnekov, Fenta, Grammatikakis u Helga Triple. Ma tanċanna ħin, max kif nistaw namlu, zommu mal-minuta nkella ħajkonna problemi. Благодаря, госпожо председател. Нито една страна не може сама да реши криза от такъв мащаб. Глобалната криза L-ebda pajjiż ma jista' jsolvi din il-kriżi waħdu qed nitkellem fuq il-kriżi globali li taħtieġ tweġiba soluzzjoni globali. Din hija parti mill-analiżi Steps Before Europe biex insolvu il-kriżi tal-immigrazzjoni fassala David Miliband ma' Zigmund Gabriel naħseb illi il-politika settorjali kollha tal-Unjoni Ewropea li hija mibnija fuq il-valuri bħal politika taż-żgħażagħ il-mobilità, l-impjieg, il-politika barranija, drittijiet tan-nisa, l-ugwaljanza għandhom jadattaw ruħom il kundizzjonijiet il-ġodda. Neħtieġu proċess ta' integrazzjoni, edukazzjoni informali, kultura, sport. Dawn l-avvenimenti kollha jridu jitlu fir-rapport. Pala kumitat parlamentari, il-kum aħna għandna nistiednu l-Komissjoni biex tuża dialogu kulturali u diplomazija kulturali sabiex niżviluppaw il-politika eh, Ewropea. Il-beżat li jridu niġġielu huma beżat ta' reliġjon u dominanza kulturali din nistgħu nagħmluh permezz ta' taħriġ, edukazzjoni u valur fundamentali li jibda minn kmini ħafna, grazzi tassew. sew. Mafusin bil-ħin, naddu għal kellimni li mis joġbok. Mela fil-qosor. Fl-ewwel sentenza ta' tar rapport ta' Sur Daċigis qegħdin naraw sinerġija bejn sistemi Ewropej u Julia Gerling titkellem ukoll fuq il-valuri u l-bqija. Aħna restaqna numru ta' argumenti, l-istrumenti legali li għana disponibli dan kollu nafuħ. Il-kol aħna involuti f'din il-kwistjoni, il-kol kemm aħna din nipparteċipaw. Iva, xaġa pożittiva li qed nipparteċipaw għaliex biex promovi ċertu valuri, tkun turi ċertu interess ukoll. koll naf li Julie Gerling naf kif taħdem u naf kif tixtieq tindirizza din il-problema tal-insaħu l-dialogu interkulturali fl-Ewropa qegħdin sitwazzjoni diffiċli llum imma naħseb li flimkien nistgħu nsibu soluzzjonijiet tajbin. Grazzi. Grazzi, Lor, grazzi Signora President. Jini qed nitkellem fissem is-Sur Krafenteski li kien xedow għal dan ir-rapport. Rapporter għal li m'hemmx għalfejn nivvintaw affarijiet li diġà jeżistu imma nittama li dan ikun parti mir-rapport ukoll. Naħseb illi s-sussidjarjetà rridu nżommuha f'moħħna u li tifhem ħaġa ma jfissirx illi kulħadd jagħmel kollox perfett jew inkella li tħares lejn dawn valuri kollha differenti hija xi ħaġa pożittiva. Dan jorbot ma' debattiti preċedenti ma' nittama li ma naslux l konklużjonijiet illi dawk li għandhom opinjoni differenti huma żbaljati jew anke fuq l-ikel naħseb li dan din hija stqarrija arroganti li tama li dan ma jkunx parti minn dan ir-rapport jekk jġobkom izzimaw opinjoni ċettiċi demokratiċi għax jekk jiġu ignorati l-alternativi jistgħu jkunu ħafna qar. Grazzi. Naħseb il-koll irridu narfu l-opinjoni ta' xulxin u naħseb il din il-komitat jimxi b'dan il-mod. Naddu issa għal Dramatikakis u Trubel. Grazzi tassew, Signora President. Naħseb illi din dan ir-rapport jitkellem fuq suġġett li ma jispiċċaqat. U meta nitkellmu fuq ir-riċerka fuq dawn l-affarijiet dejjem nsibu xi problema, iżda r-rapport mhix fid-direzzjoni tajba u juri x'inhuma l-punti fundamentali. Nixtieq illi l-proposti ikunu kemm xejn iktar prattiċi u fir-rapport nixtieq li jiġi indikat anke jekk b'mod ġenerali nuru nuru biċċar l-affarijiet mill-parol bejn il-paroli u l-fatti hemm baħar siħi kumbatti fl-Ewropa dan nuruħ ukoll. Qegħdin naraw illi fil-prattika nistaw inħarsu anka lejn l-aħħar pakket ta' dawn il-valuri ma jiġux attwati fil-verità. Grazzi, kollega Truber jek joġbok. Grazzi Iva, jina nishtiq inwieġeb l-kellima Franċiża li xina fl-opinjoni tiegħi l-Unjoni Ewropea mhix fuq kwistjonijiet reġina li nneħħu l-identità lokali u reġjonali imma li dawn tista' taqsamhom flimkien u li jkollok identità Ewropea wkoll dan huwa l-kunċett aħna maħniex qegħdin inwaqfuk milli jkollok identità lokali anzi li nkomplu insaħħuha din hija xi ħaġa pożittiva ħafna u il-rapport qed jisir b'dan f'dan l-ispirtu. Nixtieq ngħid ukoll li jieġobni minn dan il-rapport l-approċ fuq il-diversità kulturali u dialogu kulturali. Anke fuq il-politika barranija li jimpruvaw inxeklu il-violenza, politika interna biex jiġu rispettati valuri Ewropej. U s-sena d-dihla se jkollna u koll ir-revizjoni tal-MFF tajjeb li nisħu li dan irridu insaħħuh għad l-edukazzjoni, dialogu kulturali u proġetti kulturali oħrajn. Dan għandu jkun parti integrali ta' dan ir-rapport ukoll. Grazzi. Grazzi lilek. Ma nafx jekk hawn xatt mill għal xi rapporter mhux jgħid hawnhekk il-Kummissjoni. Iva senżom fil-qosor mill-lat ta' edukazzjoni aħna qed nħarsu ukoll mill-lat kulturali. Dan ir-rapport huwa wieħed tajjeb ħafna li jisħaq fuq il-messaġġ prinċipali li rridu nibatu u kontenti li dan ir-rapport qed jasal issa u li għandu għan kompatibli ma ma dak li kellna fil-Dikjarazzjoni ta' Pariġi kif issemma aktar kmini. Hija xi ħaġa pożittiva wkoll illi Eh, fuq livell ta' stat membri u fuq livell Ewropew dan isir ukoll dawn huma il-messaġġi li ġew li sħaqna fid-dikjerazzjoni. Nablu wkoll fuq dak li ġant qal, ma tajjeb li jkollna approċċ integrat naħseb illi qegħdin naqdu l-edukazzjoni u id-dialogu interkulturali. U dan qed isir għaliex qegħdin nadottaw approach cross-settorjali. Issa kummenti iktar speċifiċi. Il-test jista' forsi jkun iktar utli jekk ikunu iktar speċifiċi dwar x'tip ta' approċċ edukazzjonali edukattiv nistgħu nużaw biex ikun hemm aktar eh, għarfin fost il-kulturi. l lima huma edukaturi u forsi dan il-messaġġ nistgħu insaħħuh. U fil- fuq l-nota ta' spiegazzjoni qed tagħmlu referenza għal programm Erasmus. Nistgħu wkoll forsi tagħmlu referenza għal qafas ta' programmi li nużaw, anke Education Journey 2020, għaliex aħna diġà qed nużaw dawn l-odda biex naħdmu eh, flanijiet ta' dikjarazzjoni. Grazzi ta' dawn is-suġġerimenti nixtieq ngħid Xi ħaġa tal-aħħar nirringrazzja l kulħadd infakkarkom illi fis-7 ta' Diċembru se jkun hemm il-vot fil-kumitat tagħna, id-data ta' skadenza tal-emendi hija sa statejn ta' 23 ta' Ottubru. Żewġ punti osra l-ewwel Kif kif tgħid ukoll il-Kummissjoni, it-titlu ta' dan ir-rapport huwa l-irwol ta' l-edukazzjoni u l-valuri Ewropej li jistgħu ikunu maqsuma bejn kulħadd biex ikun hemm aktar dialogu interkulturali. Id-dialogu interkulturali mhux xi ħaġa li ma jfissirx qed inċedu ċertu valuri, anzi li qegħdin naqsmu ċertu affarijiet u li jkun hemm u li nifhmu lil xulxin huwa mod ta' talim Għalek fi rigward ċertu affarijiet li ntqalu, aħna nafu li iva hemm ħafna modelli li huma fi kriżi mhux biss tal-interkulturalizmu imma anke tal-assimilazzjoni. Irridu aħna li jkun hemm appoġġ għal kif il-parteċipanti f'din l-edukazzjoni ikunu aktar, jistgħu jkunu aktar aġġornati fl-iskejjel u anke fl-edukazzjoni informali. Dan huma kontribut importanti ħafna grazzi tassew. Nixtieq nagħlaq issa istituta ta' dolodu għaliex issa ser ngħaddu għallaqa tal-koordinaturi in kamera. Nixtieq nitlob li kollegi li qegħdin hawnhekk biex jibqa' wara nofsinhar għax għandna l-laqa li tibda fit-tlieta se jkollna smigħ pubbliku dwar il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni fastaċċerzjoni mal-Kumitat għall-Libertajiet ċivili dan huwa smih importanti ħafna. Nittama li tattendu u koll se jkollna esperti li huma interessanti ħafna, grazzi. Vi pregħaj di lasciare la sala. Nitlobkom tallu is-sala għax diġà qegħdin tard. The room because we are now, now on the coordinators meeting. Naddu issa għal laqa ta' koordinaturi in kamera għalhekk hija laqa Eh, konfidenzjali riservata u għalek nishtuqkom tħallu l-kamra. Jekk joġobkom għax iridu nibdew immedjatament. Okay.